Mela, nibdew il-laqatana bl-elezzjoni tal-President, l-artiklu 12 tal-regolament tagħna, se nibdew bil-elezzjoni tal-Buru. Sakemm is ikunem l-elezzjoni tal-President u ikunem kandidat. Eh, il president ta' ta' qabel għalet li hija disponibbli u lesta li taċċetta li tkun eletta mill-ġdid. U jena illum ninsab f'din is-sitwazzjoni mela il-laqa hija miftuħa nfakkarkom illi l-għan ta' din il-parti tal-laqa tagħna huwa li hija t-tiswir tal burro tal-Komitat permezz tal-elezzjoni tal-President u Viċi President dan asma bil mal-artiklu 191 tal-regoli tal-proċedura. Waqt din il-parti tal-laqa ma jistax ikun hemm dibattitu sakemm ma tkunx rilevanti għall-elezzjoni tal-President. Nous allons donc procéder à l'élection du président. Naddu mill-ewwel għall-elezzjoni tal-President taħt it-tmexxija tal-ex President. Rrid nara illi għaw quorum. Sont euh, et euh, j'appelle <coughs> <coughs> <coughs> nistiden il-persuni responsabli tal-gruppi politiċi u naraw illi uh, naraw minnaw pala kandidati. Sur serka se kjoġbu. Merci, grazie, signora Presidenta. Grazie, signora President skont il-qbil il-liġi maqbula unek mill-gruppi parlamentari differenti, ċe issa jmiss il-grupp soċjalista biex jieħu il-kariga ta' presidenza waħna naħsbu li f'dan il-kas laqwa kandidat hija inti sinjura Pervanx Beres u għalek fissem il-grupp tijaj jiena għed eh, nirakomendak. Kandidatur għaw iktar kandidati jider li dammu xil il-każ mela skont l-artiklu 13 paragrafu 1 ngħidilkom illi jiena naċċetta din ir responsabbilta u skont l-anness wieħed jiena diġà bat dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji li issibuhom fuq il-website. Sabiex ikun hemm trasparenza peress li hemm biss kandidat wieħed rrit nara li għalmenu disa membri ta' dan il-grupp qed jitolbu uh, vot segret imma dana mhux il-każ laqqas u għalhekk mela ngħaddu għal eh, din il-ħatra u ngħidu li l-persuna ġiet eletta b'akklamazzjoni. Il-membru li provizorjament ikollu l-presidenza għandu jissiden l-president elett biex joħodlu postu. president Nirringrazzjakom tal-li għal darboħra rejtu l-fiduċa ta'kom fija. Issa naddu għal punt tlieta jiġifieri l-elezzjoni tal-viċi presidenti tal-komitat tagħna. Hawnhekk irridu neleġu minn wieħed sa erba viċi presidenti. Najdilkom minn huma dawn l-ewwel, it-tieni u t-tielet viċi president. Irrid inkun naf minnu il-kandidat għal pożizzjoni tal-ewwel viċi president ta' dan il-kumitat. Signora Hawkins. Jena nishti eh, ninnomina Signora Nadja Hershp fa' pozizjoni tal-ewwel Viċi President. Kandidaturi oħra? Le. Signora Nadja Hirsch taċċetta din ir-responsabilità? Iva, jina lesta illi naċċetta responsabilta u diġa għamilt id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji. Grazzi ħafna. Naħseb li għanna votaw permezz l-akklamazzjoni. Unistidnek tiġi tiħu posto kawnek maġembi fuq ix-xelluk. Naddu għall-elezzjoni ta' tieni viċi president ta' dan il-komitat il-grupp tagħna jipproponi l-kandidatura ta' Sinjura Zuber. Grazzi ħafna għaw kandidaturi oħra? Le, dan mhux il-każ. Sinjura Zuber taċċetta din ir-responsabilità u inti f'dak il-każ bat il dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħek Iva jiena naċċetta r-responsabilità u fil-fatt Iva bat diġa il-dikirazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħi. Mela nivvotaw għal tini viċ president b'akklamazzjoni. Suli jari kek joġbok fil mikrofonu tijak. Naddu għal uh, l-elezzjoni ta' tielet viċi president Surjori, kandidat li miss. Mikrofonu għal kellimek joġbu. Uh,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 Euh, donc, nous en sommes, excusez-moi. Mela, skużawni tajt il-President, wasanna fl-elezzjoni ta' tielet viċi President ta' dan il-Komitat. Min huma il-kandidati għal din il-pożizzjoni, Signora Lambert? Grazzi, Signora President. Jena nishtiq ninnomina l-Signora Elizabeth Schroeter għal pożizzjoni ta' tielet viċi President ta' dan il-Komitat Naħseb se jkollna nistenne biex ikun hemm iktar ugwaljanza bejn is-sessi bħal fost il-Viċi Presidenti ta' dan il-Kumitat. Sinjura, inti taċċetta din il-ħatra? iva, jiena naċċetta u nikkonferma illi nabattu koll id-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħna. Mela, naħtru li sinjura xrata b'akklamazzjoni wkoll u nistieden lis sinjura Xrota biex tiġi s-sipposta hawnhekk ma' ġembna. Issa naddu għall-elezzjoni tal-raba viċi president, kandidaturi għal din il-pozizjoni sur Uri. Grazzi, aħna niproponu is-Sur Thomas Mann. Grazzi ħafna kandidati oħrajn. Le, mawx. Sir Thomas Mann, inti taċċetta illi tieħu din il-pożizzjoni u inti uh, bat dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħek? Iva bata id dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji peress li għaw ħafna nisa uh, eh, jena kontent li jena raġel u naċċetta dik il- pożizzjoni. Mela nissuġġerixxi li li lil Thomas Mann b'akklamazzjoni u nistiednu jiġi jieħu postu hawnhekk fostna. Mela aħna temmejna issa l-elezzjoni tal-buru għal dan il-komitat nawguralkom is-sena it-tajba se jkollna l-opportunità li namlu li natu l-auguri li xurxin meta neħdu drink fl-aħħar ta' din il-laqam naħseb illi minkejja il-differenzi politiċi li jeżistu bejnietna li għal-familji għalina l-koll u demokrazija Ewropea nistgħu nibdew din is-sena 2012 li tider li se tkun eh, sena fejn jimbidlu ħafna affarijiet li twassal għal bidla. Et nara illi il-buru il tana li huwa zbilanċat sessualment imma bilanċat intellettualment. Rrit najdilkom u koll li eh, indipendentement mir-rida tiegħi servizzi tal-Parlament diġa qasmu uh, informazzjoni l istampa dwar eh, il-membri ta' dan il-buru imma kunu wafu li jina ma kellix naqsam xejn. Aħna wasanna issa għal punt 6 tal-agenda tagħna u hekk issa nisuġġerilkom li tadottaw l-agenda kif tqasmet lilkom jiena rrid sempliċement ninformakom illi zidna punt 24a fejn aħna se nivvotaw fuq il-kwestjoni orali fuq il-kriżi mistoqsija tal-Komitat FEM fejn is-Sinjura eh, e, kienu u jiena eh, formulajna din il-mistoqsija fl-imkien. Mela, jekk ma oġġezzjonijiet l-agenda ġiet modifikata u adottata kif ġiet modifikata. Sir Ori. Grazzi, Signora President. Irrit niproponi u koll xi emendi dwar il-punt 26 u 27 hemm problema ta' interpretazzjoni hawnhekk. U eh, fil-kontest tal-grupp soċjalista tra l-soċjalisti delegazzjoni tal pp e u l-President. Hemm espert maħtur mill-Parlament fl-Istitut ta' Torino, jiena rajt il-minuti u fil-fatt hemm problema ta' interpretazzjoni fil-minuti. F'Ottubri aħna konna ġeddejna il- karika tal-persuna li kienem fil-pozizjoni qabel u issa jider illi wieħed mill-kandidati ma jaqbilx u ma jaċċettax u ma jixtieqx ikompli għallek aħna f'Diċembru ġajna diskutejna din il-situazzjoni, il diskutejna proposta mill-ġdid u ridna imbidlu il-sistema il kollha u ma kienx hemm iktar referenza għall-eċċellenza ta' dan ta' din il-persuna u aħna ħassejna li kienet opportunità tajba biex inbidlu is-sistema kollha ta' kif isiru n-nomini. Għalhekk aħna ħsibna li nipproponu ex deputat parlamentari li kien jaħdem ukoll hawnhekk f'dan il-kumitat jaf is-suġġett sew u jaf anki kif jaħdem il-Parlament. U propju għal din ir-raġuni jista' jkun huwa f'pożizzjoni eċċellenti biex eh, jħossib ir-relazzjonijiet bejn il konsult tal-Amministrazzjoni ta' dak l-Istitut u l-Parlament Ewropew. Diskutejna il-problema ta' eventwali nuqqas ta' kompatibilità f'Diċembru u sibna li niprofaw forsi insibu ex deputat illi kien lest illi jieħu din il-pozizjoni. Issa din id-diskussjoni reġa' tinfetħet u għalhekk aħna f'Ottubru ma deċidejniex fuq il-tiġdid eh, mill-ġdid ta' din il-kariga. il delegazzjoni ma kienieċ preżenti kollha u għalhekk għabazi tal-idejat illi kena ħsibna jew li naħtru ex kollega minn grupp politiku jew inkella jekk ikun hemm maġġoranza favur, nistgħu wkoll nivvotaw fuq dak li ġara waqt il-laqa tal-koordinaturi u napprovaw din is-sistema ġdida għal nomina propju għal din il-pożizzjoni ġifieri diskussjoni għadha għaddejja jiena marriċ noqgħod nerġa' inqanqal Eh, l-affarijiet kienem diġa nuqqas ta' bil bejnietna fl immodi u nippruvaw naslu għal situazzjoni għal soluzzjoni mod ċivili. Għalek, nixtieq poġi dal-punt fuq l-agenda tagħna. Ġifieri inti qiegħda hija tipproponi mod eh, modifika tal-aġenda? Iva. Għaliex f'dan il-każ irridu nivvotaw fuq ir-reviżjoni ta' deċiżjoni tal-laqa tal-koordinaturi u f'dan il-każ għalhekk irridu napprovaw sistema ġdida għan-nomini din il-persuna fil konsil tal-Amministrazzjoni tal-Istitut ta' Torino trid tkun ex deputat tal-Parlament imma hawnhekk mhux kulħadd jaf li din il-kariga għandha iktar valur simboliku milli valur ta' xi ħaġa oħra dil persuna trid ħsieb ir-relazzjonijiet bejn dan l-istitut u l-Parlament. Barra minnek fil-Konsil ta' Amministrazzjoni din persuna laqqa se jkollha dritt li tivvota. U uh, safejna fien, aħna fittixna fil-dokumenti l-oħrajn li nbidlu din il-pozizjoni ġifiri li din il-persuna jkollha il-possibilità li tivvota u għalhekk dan jiġustifika il-fat li din persuna eh, kollha xi esperjenza fil-Parlament. Eh, jiena min qed nifhem xejn tajt il-President biex eh, ma nkunx diffiċli jiena nista' nissuġġerixxi li bil-qbil tal-koordinaturi u mar-responsabbli tal-grupp u għalli aħna nistgħu niddiskutu dan il-punt bħala parti mill-proċedura fil-plenarja għalek zewċ possibilitajiet jew niddiskutuha fl-laqa tal-koordinaturi fl-aħħar tal-laqa jew inkella bħala punt tal-plenarja li uh, ma tantx hemm għalfej għaliex il-koordinaturi diskutewa fit-tul ħafna għalek uh, jistaw jew jgħidu x'ġara waqt il laqa tagħhom il-koordinaturi u jgħidulna kif issa se ngħaddu għas-smieħ u għal-votazzjoni eh, għal dan il-kandidat għada hekk nżidu punt ieħor fuq l-aġenda u naraw kif aħna se naħtru ir-rappreżentant tagħna u dan il-punt nsibuħ fuq l-agenda għada. Taqblu li namlu hekk? Mela nitlob lil grupp li joqgħod attent u eh, jagħmel ħiltu biex ikun preżenti fit-tmim tal-laqa tagħna illum. Taqblu? Mela, tajjeb. Issa naddu għal punt numru 8 tal aġenda tagħna. il-laqa edha tiġi mxandra fuq l-internet u kol, intom irċevejtu u kol il-minuti tal-laqa tal-grupp ta' ħidma dwar il-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni Ewropej li saret fi Spanja fil-4 ta' novembru. din il-komunikazzjoni u koll eh, issibu koll minuti tal-laqa li Copenhagen fl-24-25 ta' novembru. Nittama li kunem deċizjoni unanima għada. Se kunem se nieħdu drink tal-ewwel tal-bidu tas-sena u nixtieq nati merħba lis sur Rock Peter li se jieġi għawnek biex iżit eh, iżid il-bilanċ għawnek f'dan il-komitat. Forsi tista' tqum bil-wieqfa ħalli kulħadd ikun jaf minn int, Sinjur. Naddu għal punt tisa tal-agenda tagħna fejn issa aħna se nilqaw is-Sinjura Metta Frederiksen u Sinjura Karen Rakarun biex jikelmuna dwar il-programm tal- Presidenza Sadaniza se jkonna nistennew illi dawn il-persuni jaslu. Chers collègues, je, je vous propose de prendre place. Nitlobkom issibu postkom u nilqa nom ta' kulħadd is-sewċ ministri li huma rilevanti għal ħidma li inwet u hawnhekk f'dan il-kumitat. L-ewwel net is-Sinjura Karen Hakarup li għam Ministru tal-Affarijiet Soċjali u l-Integrazzjoni u Sinjura Mette Federiksen, Ministru tal impiegi Skont dak li ftemna flimkien, jiena l-ewel se nat il mikrofonu lis sinjura Hekarup. bat wara se jkollna skambju ta' idejat. Għanna sijaw nofs għad dispozizjoni għalhekk eh, sinjura nissuġġeri lek illi titkellem għal 10 minuti jew kwarta, umbat wara titkellem il-kollega tijak, mbagħad eh, niftħu id-diskussjoni b'mod eh, organizzat. Kulħadd jindirizza lill-Ministru illi Eh, tkun kapaċi tirrispondi u twiġe pal mistoqsija tijaw jew taħħa. Sinjura Hakarup, għalik. Thank you, and I think I'm going. Grazzi, jina ser nibda, jekk ma jimportax għalikom. Signora Madame Beres, eżis membri, Grazzi tal-li studentuna, illi niġu għawnek u dim il-komitat kom il-lum. Aħna sabu ħerqana sodisfatti li nkunu għawnek u flimkien mal-kollega tijel, il-Ministru l affarijiet Soċjali u l-Integrazzjoni, sabu ħerqana illi natukom prezentazzjoni tal-pjanijiet tal-Presidenza Daniża għal-Kunsill Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Nittamaw li konna diskussjoni miftuħa, skjetta u skambju ta' informazzjoni u opinjonijiet. Kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew hija importanti għalija. L-iktar f'din il-kriżi id-deċiżjonijiet tagħna jridu jiġu meqjusa bil-qis. Viżafi ir-realtà jinsabu fiha in-nies tal-Ewropa għaliex intom eletti direttament minn nisa l-Europa, intom membri tal-Parlament Ewropew, għandkom ruol importanti xtaqdu. Il-presidenza daniza ġiet fi żmien ta' sfida għall-Ewropa għad-dinja. Il-kriżi laqtitna sew u aħna ser inkomplu nintlaqtu sfortunatament konsegwenzi kbar għan-nisa għall-irġiel illi l-postijiet ta' xogħol tagħhom jintilfu u jibżaw li jistgħu jintilfu l-postijiet ta' xogħol tagħhom f'dan il-waqt partikolari fejn ninsabu taħt pressjoni aħna irridu inżommu mal-valuri illi ħolqu il-swieq tax xogħol tagħna, il-modelli soċjali tagħna u wkoll ħolqu l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Għalija dawn il-prinċipji huma l-ewwel u qabel kollox illi niżguraw bilanċ soċjali, drittijiet tal-ħaddiema u edukazzjoni għat marridu ninjoraw dawn il-valuri Jiena nemmen bisħieħ illi dawn jistaw u għandhom jaħdmu flimkien ma' linji ta' politika ta' negozju ta' kummerċ aġġornati u kol fiswi Ewropej il jaħdmu tajjeb. Il-postijiet ta' xogħol ma jinħolqux bil-politika tal-impjigi u l-politika soċjali, iżda dawn huma għodot importanti biex napoġġaw l-impjigi. Dak li aħna nistgħu niksbu permezz tal-impjigi u l-politika soċjali huwa li niżguraw li l-forza tax xogħol tagħna tkun tista' tiġi impjegata u tieħu sem meta jkoll opportunitajiet ġodda qudiema. Aħna ma nistgħux ninjoraw illi din il-kriżi tagħmel pressjoni fuq qatt fuq medda twila ta' żmien. U hemm riskju li wassal għal esklużjoni soċjali permanenti b'mod partikolari iż-żgħażagħ intlaqtu sew. It-tamiet il-ħolm tagħhom għal ġejjini jistgħu jintilfu jekk aħna ma nsibux mod kif nisfruttaw dan il-potenzjal kbir li għandhom iż-żgħażagħ. Iżda, din hija problema għas-soċjetà tagħna, għas-swieq tax-xogħol mod ġenerali. Iż-żgħażagħ jiġġeneraw it-kabbir ta' pitada u jekk ma naġixxux issa biex niżguraw abiltajiet fil-forza tax-xogħol ta' pitada, l-Ewropa ser ikolla sfidi akbar d qoddimha ma nistgħux nitilfu ġenerazzjoni sħiħa. Kull stat membru irrid tisib il-mod tiegħu ta' kif jidġielet il-qat fost iż żazax Aħna nistgħu innebħu lil xulxin, ngħinu lil xulxin biex nidentifikaw is-soluzzjonijiet illi ta' bilħaq jaħdmu fil-prattika. mil punt di vista tiegħi bħala Ministru tal-Impjiegi f'dan iż-żmien ta' kriżi, il-mod biex aħna nimxu l-qoddim huwa li naġġornaw il-ħiliet u narġaw inħarġu lil ħaddiema li għandhom bżonn dan it-taħriġ. Iżda aħna rridu nkomplu ninvestu f'kemm jista' kemm tista' tiġi impjegata il-forza tax-xogħol tagħna. Walek wasal iż-żmien illi l-Kummissjoni tindirizza l qat fost iż-żgħażagħ kemm fl-istħarriġ kemm dwar l-inizjattiva tal-opportunitajiet ta' żgħażagħ u l-komunikazzjoni tagħha u nafu aħna wkoll illi 7.5 miljun zazuħu zazuha mhumiex la impjegati u lanqas involuti fl-edukazzjoni jew it-taħriġ. Id-Danimarka ser tindirizza l fost iż-żgħażagħ bost okkażjonijiet matul il-presidenza tagħna. Fil-Kunsill EBSCO fi frar bħala parti mis-semestru Ewropew u l-Istati membri irridu jagħtu attenzjoni partikolari lil qat fost iż-żgħażagħ fil-programmi ta' riforma nazzjonali li niġġieldu l qat fost iż-żgħażagħ ser ikun parti wkoll mill-laqgħa informali għall-Ministri tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjiegi kif ukoll suġġett ewlieni f'konferenza dwar iż-żgħażagħ f'April. Ser ngħid issa li nittama illi nara rappreżentanti minnaħa tal-Parlament Ewropew hemmhekk f'din il-konferenza ġewwa Danimarka f'April. F'dan il-waqt nixtieq insemmi wkoll illi s-sena 2012 kif tafu ġiet maħtura bħala sena Ewropea għat tixjih attiv u għas solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Għal xi forsi jidher mhux xira illi niffukaw daqshekk biex inżommu l-anzjani impiegati fi żmien fejn għandna daqshekk żgħażagħ illi jinsabu qiegħda madwar l-Ewropa. Nittama illi Meta jentom tisimawni il lum ma jkolkomx dubju wara li tisimawni ma jkolkomx dubju illi l-presidenza Daniza u jiena stess qegħdin jenfasizzaw illi jarġaw ipoġġu bosta zazax fis-suq tax-xogħol u iħarġuhom ukoll. Jien nixtieq ngħid illi din mhix sitwazzjoni ta' neither or. Irridu nagħmlu l-almu tagħna biex inżommu l-ħaddiema anzjani fis-suq tax-xogħol għaliex nafu illi fil-futur qarib ser ikonna bżonn lil kulħadd fis-suq tax-xogħol minħabba xejri demografiċi. Il-Presidenza Daniza ser tagħmel għal mutaħħa biex tkun medjatur onest kemm fih dan il kunsil kif ukoll f'kooperazzjoni magħkom fil-Parlament Ewropew Forsi mhux dejjem ser ngħidulkom dak illi intom tixtiequ tisimgħu. Iżda aħna ser inresqu b'mod lejha l pożizzjoni tal-Kunsill u ser nisimgħu il-perspettiva tagħkom. U ser naddu għal il-kollegi tagħna fih dan il-Kunsill. Aħna ser inkunu diretti u trasparenti meta nitrattaw ma'kom u hekk ser inkunu wkoll fil-Kunsill Ser insemmi sal-fajs legali li aħna ser naħdmu dwarhom fix-xhur li ġejjin. Kwistjoni importanti immens hija il-posting of workers, l-istazzjonar tal-ħaddiema. Jiena nittama illi ftit tax-xhur, ftit tal-ġimgħat il-Kummissjoni tipproponi direttiva dwar infurzar aħjar tad direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u kor ir-regolament dwar l-azzjoni kollettiva u l-esekuzzjoni tagħha f'sitwazzjonijiet transnazzjonali. Lan tagħna bħala Ewropej irrit ikun illi noħolqu kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u xir l-ewwel qabel kollox għal ħaddiema iżda wkoll għal kumpaniji. Il-kwistjoni tal-istazzjonar tal-ħaddiema madwara kien hemm ħafna diskussjoni nuqqas ta' u sentenzi mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja waslu għal ħafna emozjonijiet imqanqla fost l-imsieħba soċjali l-Istati membri u l-Parlament Ewropew. Għal daqstant, jiena qed nimmaġina illi hemm stennijiet kbar għal proposti li ġejjin. Naħseb illi huwa meħtieġ illi ma nqodux neħbew wara subajna, mhux l-istennijiet kollha ser jintlaħqu. Ser nkun aktar diretta billi ngħid li jekk il-partijiet interessati kollha jinsistu illi l-istennijiet tagħhom jintlaħqu, naħseb illi qatt ma nistgħu naslu għal ftehim bħala presidenza jinser ninsisti dwar il-fat illi aħna nistaw u irridu naħdmu biex nilqu ftejjin. Biex nagħmel dan jiena nemmen illi aħna rridu nsibu bażi komuni. Jekk aħna nistgħu naqblu dwar dan dwar din il-mira, il-ħidma fuq id-dettalji tkun waħda aktar faċli nittamaw. Ser nisħa issa dwar dak illi jiena naħseb jista' ikun il-bażi komuni, tista' tkun il-bażi komuni. Il-moviment liberu hija ħaġa pożittiva, tixpruma, tixpruna tkabbir huwa dritt individwali importanti għall-Ewropej. Iżda, dan las ma jiswix jekk ma naqduħx ma salarju tajjeb u kondizjonijiet ta' xogħol deċenti. Dawn irridu jmorru id-fit. Fiħdan l-Unjoni Ewropea aħna irridu nilqaw il-ħaddiema il-kumpaniji minn stati membri oħra. Dan irrid nagħmluh bidejna miftuħa beraħ. Irridu nitrattaw lil xulxin mod xieraq. Iżda jekk kumpaniji barranin jiksbu kontratti skapitu tal-kondizjonijiet ta' xogħol tal-impjegati, ma nistgħux nissorprendu ruħna jekk xi gruppi mill-popolazzjoni jew gruppi ta' politiċi jisiru xettiċi u ostili fil-konfront tas suq intern. Jiena nemmen il-partijiet interessati kollha jistgħu jaqblu illi aħna rridu niġġieldu kontra l-kumpaniji dizonesti dawk imsejħa l-kumpaniji letterbox. Apparti minn hekk aħna nistgħu lkoll naqblu illi l-moviment għandu jiġi promoss għal dawk il-kumpaniji li lesti illi japplikaw il-leġiżlazzjoni fis Fl-opinjoni tiegħi, din tista u għanda tkun il-bazi komuni tagħna li nitraduċu din il-bazi komuni f'azzjoni konkreti konkreta tista' ma tkun ħaġa faċli, dan nafu. Iżda jekk aħna rridu navanzaw l-iktar fi żmien ta' kriżi, aħna rridu insibu lil xulxin, narfu lil xulxin, irridu nuru lin nies tal-Ewropa illi huma jistgħu jafdawhom lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Priorità oħra tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea hija il-ġejjieni tal-politika ta' koeżjoni Ewropea il-Fond Soċjali Ewropew huwa element integrat ta' din il-politika ta' koezjoni f'konformità ma' l-istrateġija 2020 aħna nemnu illi l-ISF jista' ikun parti importanti minn Ewropa komuni. Fi żmien ta' sfidi ekonomiċi u soċjali bħal dawn l-iktar meta niġu biex niġildu il-qat fuq medda twila ta' żmien. Jiena bħala ministru minnix responsabli minn dan il-fajl fih dan il-gvern danis u għalek il-negozjati ser jiġu mexxija minn kollegi oħra. Iżda bħala presidenza Danimarka ser taħdem biex tikseb kemm jista' jkun progress dwar dan id-dossier. U appjanat illi dan jiġi diskuss matul il kunsill tal-Affarijiet Ġenerali f'April u f'Ġunju. Madana kollu aħna ma nemnux illi huwa hija xi ħaġa realistika illi intemmu in-negozjati tagħna matul il-mandat. Il-fondi strutturali Ewropej huma supplement importanti għall attivitajiet nazzjonali u l-linji ta' politika nazzjonali huma importanti li jiġu użati b'mod immirat u b'mod effiċenti. Dan l-approċ ukoll japplika għan negozjati dwar il ġejjeni tal-Fond Ewropew għall-aġġustament għall globalizzazzjoni aħna ser nibdew in-negozjati dwaru fifrar u nittamaw illi nisbu kemm jista' jkun progress. L-aħħar ħaġa illi nixtieq insemmi hija l-proposta dwar direttiva reveduta dwar l-IMF il-fields elettromanjetiċi. Il-presidenza daniża hija mħasba dwar is-saħħa u sigurtà tal-ħaddiema. Aħna bħala presidenza ser naħdmu għatih flimkien ma'kom il-Parlament Ewropew biex niżguraw il-protezzjoni meħtieġa tal-ħaddiema. Ambjent ta' xogħol tajjeb huwa il-pedament bażiku għal su Ewropew tax-xogħol iżda huwa wkoll element importanti biex inkampaw fi żmien ta' sfidi demokratiċi u wkoll it-tixjieħ tal-forza tax-xogħol. Il-Presidenza Pollakka u delegazzjonijiet fih dan il-Kunsill għamlu sforzi kbar biex jaħdmu dwar direttiva ġdida. Iżda ma kienx possibbli biex il-Kunsill jisib approċ ġenerali meta aħna kenna il-laqa tal-Kunsill EBSCO f'Diċembru. Jiena ġejt informata illi l-Kummissjoni hija lesta illi tatina aktar ħin biex aħna ntemmu negozjati tagħna. Dan fl-aħħar jista' jgħinna biex nikzbu soluzzjoni dejjema. Aktar żmien madanakollu ma jfissirx illi aħna ser nikkalmaw il-pastana. Inna naħdmu dwar dan għal-bosta snin U għalek diġa bdejna naħnu dwar dan il-fajl. U importanti għalija illi insib soluzzjoni bilanċata. Intom ilkom taħdmu dwar dan il-fajl u jina naħseb illi intom fil-Parlament Ewropew ser taqblu miegħi illi dan huwa fajl ta' bilħaq tekniku. dan kollu jina ottimista dwar is-suċċess li nistgħu niksbu anke jekk fadlina naqtfu. Jiena nittama illi aħna flimkien nirnexxu fl-isforzi tagħna u jiena ninsab ħerqana illi jkollna kooperazzjoni mill-qrib. U nittama li din il-kooperazzjoni insibuha matul il-Presidenza Daniza. Ta' kollu li kelli xinejt, kelli mhux ħażin xinejt bħala introduzzjoni bħala ex-President tal-Parlament fi ċerimonja ta' ftuħ ftit tal ġematilu meta bdejna l-presidenza Daniza intqal illi aħna ser nipruvaw insibu pont illi jaqsam minn fuq għada imwera, Bridge over Troubled Waters, fis sitt xhur illi ġejjin. Nittama illi flimkien insibu soluzzjoni għal problemi komuni tagħna. Grazzi tal-attenzjoni. Merci beaucoup pour... Euh, Grazie, ħafna għal eh, dik eh, l-introduzzjoni għas suġġett li ħallina f'burdata ottimista ħafna għal presidenza ta'kom. Issa fl-aħħar tal-presidenza uh, nerġaw niltaqgħu biex naraw eżattament x'inkunu għamilna. Ikollok mistoqsijiet minn għant deputati tagħna uh, minn ftit momenti oħra, però issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lis-Sinjura Frederiksen l-Sinjura Hekarup fil-fat, Ministru tal-Affarijiet Soċjali u Integrazzjoni. I would like to thank Signora Berre, Sinjuri, jina nixtieq ringrazzjakom ta' dell-istadina, jina kelli diġà e, il-pjaċir li taqama ħafna membri ta' komitat f'Kopenhagen f'Diċembru kellna ħafna laqat ukoll fil-Ministeri tiegħi u kellna wkoll ikla tajba ħafna u kontenta li qed neġel taqa' għakom hawnhekk fil-parlament u l-niltaqa mal-koll, anke dawk minnkom illi ma konċ il-taqajt maħħom qabel. Jena issa nistenna bil-ħarqa nikkooperaw sew fl-imkien fix-xhur li ġejjin. Il-bidu kien tajjeb u kellna wkoll diskussjonijiet tajbin u namlu daqsxejn progress għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna u kif nixtiequ kif qed f'Novembru. novembru Jina naf il-wol importanti li għandu Parlament Ewropew dan il-Komitat bil-krizi ekonomika attwali responsabiltajiet li għanna. għedin nerfa bħalissa u ma dejjem iktar tqal, itqal minn qatt qabel li nilħu il-miri u l-ambizzjonijiet li għanna da s-sitxur li ġejjin mhux ħatkun faċli ħanamlu l-almutana u naħdbu kemm nistaw imma jena għandi bżonn kollajnu naw u rapporġ tagħkom. Kif qalet il-kollega tiegħi il-Ministru għall-Impjiegi dan issa qed tieħu presidenza fi żmien tassew eh, ta' sfida l-Ewropa kriżi ekonomika kellha konsekwenzi kbar għal ħafna Ewropej in-nies kien hemm intilef xogħlu jew qegħdin jibżgħu li ħajitilfu xogħolhom. Din hija kif għat mela żmien ta' sfida għall-Ewropa u għal ħafna nies dawk in-nies huma disprati u għalhekk huwa dan id-disprament li għandu jmexxina biex nippruvaw insibu opportunitajiet aħjar għal dawk li jħossu li m'għandhomx futur. Fl-istess waqt, dejjem qegħdin naraw iktar u iktar nies li qegħdin jirtiraw mis-swieq tax-xogħol flimkien ma' nies li qegħdin jgħixu għal iżjed snin din hija wkoll sfida għal ħafna pajjiżi Ewropew din hija sitwazzjoni ta' fetwa kooperazzjoni tagħna fil-qasam tal-impjiegi u fl-affarijiet soċjali u ħadd kompli tibqa' sitwazzjoni matul il-Presidenza Daniża. il treta ta' Presidenza Pollak Daniżi Ċipriati għalhekk għandhom qudiemhom sfidi demografiċi Matul il-presidenza Danita tal-Konsill, prioritajiet fil-qasam tal-impjigi u l-affarijiet soċjali ħajkunu dawn l net sfidi għall-Ewropa. Il-kulħadd għandna bżonn it-tieni net, kondizzjoni ġusti fis-suq tax-xogħol u t-tielet opportunitajiet ugwali għal kulħadd. Ħajkonna nagħmlu xi għażliet fl-Ewropa f'dan il-proċess aħna rridu Inżommu sod il-valuri illi għedin fil-qalba tal-Unjoni Ewropea id dritt għal kondizjoni ta' ħidma eh, ġusti, nżommu livelloli ta' edukazzjoni fost iċ-ċittadini tagħna, nibqgħu nifukaw fuq il-ġustizzja soċjali u l-inklużjoni u fl-aħħar mhux linqas naċċertaw li jkun hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Iż-żazax fl-Ewropa intlaqtu b'mod partikolari minn din il-kriżi. Miljuni ta' żazax fl-Ewropa kollha huma jew qiegħda jew inkella m'għandhomx ħiliet il-rata ta' għadfa fost iż-żaza hija madwar 35% u għedin naraw issa ġenerazzjoni sħiħa illi edha fil-riskju illi tħossa imminata u falliment minħabdan kollu u rridu għadu attenti għax iktar ma tkun twila il-krizi iktar tkun diffiċli biex jisibu xogħol dan nies imma fl-istess ħin aħna rridu ħejju ruħna għal għada pitata fir-rapport ta' Sur ta' Masman kif intqal il-proporzjon ta' nis li għandhom iżjed minn 60 sena fl-Unjoni Ewropea ħad tkun qiegħda tiżdiet iktar minn qatt qabel l-ikbar żieda hija mistennija bil-2015 u l-2035 mejn fejn dan il-grupp ħaj jiżdied b'żewġ 2 miljuni kull sena. Ovvjament għan idu naċċertaw li l-anzjani jibqaw attivi kemm jista' jkun kemm fis-suq tax-xogħol anke wara li jirtiraw neħtieġu l esperienza u talent tagħhom, imma aħna rridu wkoll li huma jkunu jistgħu jagħtu kontribut attiv fis-soċjetà ċivili. Il-Presidenza Danita tkun qed tipproponi konklużjonijiet tal kunsill fuq id-demografija. Ħan komplu naħdmu fuq ix-xogħol li sar fil kunsill fuq dawn is-suġġetti importanti minnu konsiderazzjoni wkoll il-2012 hija sena Ewropea għal Active Aging. Matul il-Presidenza Dani ħagna tlet biċi ta' leġizazzjoni importanti fil-qasam tiegħi li ti programm fuq il-bidla soċjali innovazzjoni tieni wieħed id-direttiva antidiskriminazzjoni mit t-tielet il-bidliet fir-regolament dwar il-koordinazzjoni tas-sikurità soċjali. Għanna kun għadin naħdmu biex immexxu kemm jista' jkun il-negozjati fuq il-programm dwar bidla soċjali u l-innovazzjoni u ħankun għadin nistennew ukoll ir-rapport tas-Sinjura Steinbrück. illi l-Kumitat għan kun qiegħed eh, jikun sidra fl-ħaj ta' Mejju. Aħna ħan komplu naħdmu fuq direttiva kontra diskriminazzjoni u ibqaw meċin fuq l-istess binari ta' presidenza Pollaka billi nippruvaw niċċaraw li dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-età aħna nittgħu li nifinalizzaw ukoll in-negozjati mal-Parlament Ewropew fuq il-bidliet għal regolament ta' koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali. Il-Presidenza raqdet ehm, il-Presidenza rat ukoll l-abbozz tar rapport tas Sur Carbro u Għed tistenna sa' rizultat ta' komitat u l-vot li ħajsir fl-ħar ta' frar nafu kolli komitat ħajku għed jiddiskuti dal-abbozz l-lum u jina ħanżom ruħi għadġornata dwar dan. Signuri, permettu li jissa biex Inti kom ta' ideja ta' dati importanti li għanna matul il-presidenza ta' għanna matul il-presidenza danizi ħajkolla zewċ laqat EBSCO informali fi fraru f'ġunju u laqa oħra formali fi Danimarka f'April ħanżommu id-drawa tal-qasam soċjali u għalhekk ħafna prioritat tagħna qegħdin fil-konferenzi tal-presidenza kif tafu l-2012 hija sena Ewropea għall active aging u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet il-presidenza Daniża. Nidiet is-sena billi ħejjiet konferenza Ewropea għall active aging il-ġimgħa li għaddiet il-konferenza qed tiffuqak fuq kif l-innovazzjoni tista' ġib soluzzjonijiet ġodda għall sfidi futuri ta' din is-soċjetà u uh, dan il faċ ta' soċjetà fl-Ewropa fil-qasam tal impjiegi saħħa u affarijiet soċjali fil-5 ta' Marzu mbagħad ħajkonna konferenza fuq id-diżabilità dwar l-aċċessibilità u l-inklużjoni għal persuni b'diżabilità aħna. Stedinna l sur kosa konferenza jina tassew kuntenta li waċċetta li jiġi. Fil-konferenza sur kosa ħajkun jgħati prezenta rapp rapport propju tiegħu dwar mobilità u inklużjoni ta' persuni b'diżabilità u x-xogħol tiegħu bħala President tal-Intergrupp fuq Disabilità fil-Parlament Ewropew jiena tassew interessata li nisma' din il-preżentazzjoni u kuntenta bi preżenza tiegħu fil-konferenza. Il-Kummissjoni ħad tkun ukoll qed tippreżenta approċ fuq l-aċċessibilità u nittamaw li din id-diskussjoni ħad tkompli tgħin il-proposta tal-Kummissjoni dwar għat ġdijt fuq l-accessibilta sal-aħħar tal-2012 u kolħan indirizza di kwestjoni fil-laqan formali tal-EBSCO f'April. Konferenza fil-Grupp Europe de l'Enfance ħatkun qed isseħ fit-19 ta' Marzu f'Copenhagen u fuq l-aġenda ħan niddiskutu il-faqar fost it-tfal u protezzjoni soċjali ħan niddiskutu mod partikolari wkoll l-intervenzjoni bikrija, approċċi bbażati fuq il-familja u l-parteċipazzjoni ta' tfal fit-22 ta' Marzu bat ħajkun hemm il-pjattaforma annwali fuq ir-Roma fi Brussell organizzata mill-Kummissjoni diħat kollha kull segwitu għal istrateġiji ta' inklużjoni tar Roma Nazzjonali ġodda kif qalet il-kollega preżenza Daniza u l ħatkun ħadd tkun qiegħda twaqaf konferenza fuq iż-żgħażagħ ċapril tal-2012 eżat wara l-EBSCO informali konferenza tkun qed tiffoka fuq il-qatt, l-edukazzjoni, l-isfidi soċjali u l-kompetittività tal-ħaddiema żgħażagħ Ewropej 11 il-laqa ta' nies li għaddej minn faqar palissa ħad tkun qed issir fi Brussel fl-10 ta' Mejju bi parteċipazzjoni ta' persuni illi esperjenzaw il-faqar, organizzazzjonijiet, NGOs u oħrajn. li għandu li nagħtu vuċi li persuni li jgħixu fil-faqar u biex nifukkaw fuq problemi bħal mawma in-nuqqas ta' djar u housing. Il-laqa hija organizzata mill-European Anti-Poverty Network bħal kollega tiegħi Ministru tal impigi Jina naqbel l-Europa bħalissa edha fi troubled waters bħalissa fi zmini diffiċli. Għalek importanti ktar ma qabel naħdbu fl-imkien sabiex nagħtu r-riżultati li ċittadini tagħna motto tal-Presidenta Daniża hija Europe at Work u jiena issa ħerqana illi nibdew naħdmu fl-imkien. Grazzi. Merci Madame Grazzi ħafna Signori Ministri għattilkom li se jkollkom xi mistoqsijiet biex għom għandkom 14 fil-fatt. Niftakar meta konna kilna flimkien kienet ikla li l-koll ħadna gost ħafna se l-ewwel nisimgħu erba' mistoqsijiet un mbagħad ikolkom il-ħin biex twieġbu. Imma se jkolli nitlob il-dawk li jagħmlu l-mistoqsijiet li jitkellmu fil-qosor u senżom ilkom il-ħin. Mela, nibdew bis-Sinjura Rapti ħatati l-eżempju wara Sinjura Lambert. Καλημέρα, ευχαριστώ τις δύο υπουργούς που είναι εδώ μαζί μας. Τις συγχαίρω. sinjuri u meħba li żewġ ministri li għanna fosna l-lum na gringrazzjom tal-li spiegaw is-sitwazzjoni Dej prezentazzjoni eccellenti li għamlulna jena li xtaqt u jidulna daqxej diskrivulna eżattament l-inizjattivi li ħajkunu għadin jihdu l-ewwel net sabiex issaħħu l-impjiegi u jiġġieldu l-qatt u fit tininet net x'se jagħmlu biex il-fond il-fondi komunitarmi komissar jaħdmu aħjar u l-fond soċjali u koll. Ġifiri, apparti z-zaza li għandhom sa' 25 sena u apparti l-anzjani, ġifiri, il-gruppi li għandhom iżjed minn 60 sena, jeżistu koll ħaddima illi għandhom bej il-25 u 60 sena u l koll tilfu il-xol taħħom minħabba krizi. U dan huma nies li għandhom familja, għandhom l-obligi, għandhom responsabiltajiet, għandhom il-self mill-bank u l-loans. Għalla kem bżon li naħsbu f'dawn in-nies. Nixtieq inkun naf x'inhu ma l-inizjattivi li intom ħatkunu qegħdin tidu f'dan il-qasam għax għattulna x'ħanam il-Parlament, imma aħna dan għana fuq tajjeb se jagħmel il-Parlament. il parlament aħna nixtiequ intom tgħidulna eżattament se tagħmlu intom u jkollkom vuċi soda fil-Kunsill, grazzi. Ku Madame Lambert, puis Madame Arkin. Grazzi ħafna issa Sinjura Lambert u mbagħad Sinjur Haken. Naħseb li kol naqblu fuq il-miri illi hemm dwar il-Posting Directive imma meċċejn dwar id-dossiers fuq il-ħaddiema staġjonali u il- l-intercorporate transferis importanti ħafna li dawn għal dawk li għadin jaħdmu fil-qasam tal-impjigi anki fuq kwistjoni ta' dritt ta' xogħol u sikurta soċjali. Nixtieq nkun naf eżattament kif intom ħadkun involuti f'dawn id-diskussjonijiet. Dan il-kumitat ħajkun qiegħed jiddiskuti rapport fuq il- eh, l Growth Survey l lumu u għada u dana ovvjament biex niddiskutu il- Survey annwali tal-Kunsill u Kommissjoni Parlament m'għandux rwol formali ma naħseb l-importanti jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni tu kwistjonijiet mħabba kwistjonijiet ta' involviment demokratiku l-Parlament ukoll għandu l allura f'din id-diskussjoni. Nixtieq inkun f'taħsbu intom fuq ir-rwol tal-Parlament f'dan kollu. Imbagħad aħut minnha mħasbin daqsxejn għaliex L-IGS edha titbiet mill-miri tal-Europa 2020 hija influenzata ħafna mill-aġenda ekonomika u ma tantx hija influenzata mill-aġenda soċjali x'tista' tagħmel il-Presidenza Daniża biex terġa' ġib bilanċ fil-Kunsill dwar l-IGS. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Harkin. Grazzi. U grazzi wkoll lil Kollegi, il-prezentazzjoni tagħkom kien interessanti ferm. Għandi xi mistoqsijiet speċifiċi. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal Fond ta' globalizzazzjoni Ewropew inti għattu li l-Ewropa qiegħda fi żminijiet diffiċli u jekk inħarsu li hemm din il-perspettiva nixtieq insaqsikom x'inhuma il-proposti tal-Presidenza dwar id-deroga tal-kriżi. Kif tafu tajjeb il-Parlament? b'mod kważi unanimu appoġġa l-kontinuazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni fuq deroga tal-kriżi u nafu li hemm minoranza però li qiegħda timblokka u kollox nafu wkoll li f'Diċembru kien hemm 13 il-pajjiż illi applikaw taħt applikaw din il-deroga ta' kriżi, ġifiri hemm tassew ħtieġ għal dan kollu. Hemm ukoll l-Olanda li huma fost dawk li qegħdin jimblukkaw nishtiq nixtieq nkunu nafu eżattament x'qed jiġri hawnhekk. Imbagħad anki il-proposti dwar il-self-employed u l-bdiwa nixtieq nkunu nafu x'tgħidulna dwarhom. Imbagħad, jiena nixtieq insaqsikom ukoll dwar l-inizjattiva tal-mikrofinanzjament x'taħsbu fuqha u meta tqis li huma biż disa pajjiżi li aċċessaw dan il-programm tal-mikrofinanzjament, nixtieq inkun naf kif tistgħu tagħmlu aktar attrajenti din il-ħaġa, speċjalment għax intom qegħdin titkellmu dwar li nerġgħu nħarġu u nedukaw lin-nies tajjeb li tedukom in-nies imma biex tattirhom għal li jiġu edukati titimbagħad toffrilhom ix-xogħol wara. Imbagħad rridu nitkellmu wkoll fuq it-teknoloġija kif dinha tista' tnaqqas ix-xogħol fiżiku fis-settur tal ker Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jeżof Jeska mbagħad. Inkomplu bit-tweġibiet. Nancy Dunski, Eh, Wellnet nindirizza il-Ministru tal-Impjeg fost il-prioritajiet tal-Presidenza Daniża hemm tnejn li huma partikolarment għal qalbna Ewropa responsabbli u dinamika. L-Ewropa responsabbli hija dik li trid tikkonsolida l-finanzi tagħha u toħroġ mid-deficit eċċessiv. Mill-banda l-oħra Ewropa dinamika hija Ewropa li tiżviluppa malajr li tinvesti fil-kwalifiki tal-ħaddiema u iżid l-investimenti u l-kompetittività l-ikbar potenzjali jinsab fil-nies, fil-kapital uman. Kif se il-presidenza se torbot il-politika finanzjarja u l-politika fuq meta ta' żmien qasira tal-impjeg x'se tagħmlu biex twettqu l-Istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond Soċjali Ewropew se jkollu 25% tal-fondi strutturali b'mod ġenerali sissa kienu l-istati membri x'se tkun il-parti tal-fondi eh, soċjali għal-fondi strutturali u imma illum madux ek. Uh, eh, Dawn mhumiex ammonti ta' flus kbar kienem ħafna kritika li instemmat fuq kif qed jintużaw jintużaw dawn il-fondi, kif nistgħu nużaw dawn il-fondi soċjali mod iktar effiċjenti x'inizjattivi qed jittieħdu fil-qasam ta' taħriġ sabiex dan it-taħriġ uh, iwassal għall impjiegi Umbat dwar l-integrazzjoni soċjali waħda mill-problemi tal-miżuri ta' austerità u hija propju li hemm tnaqqis fl-infiq fil-politika soċjali bżonn li nbiddu xi ftit il-prioritajiet fost il-prioritajiet tagħkom, sinjuri. Semmejtu il- kondizjonijiet indaqs ta' aċċess għas-suq ta' xogħol x'inhi il-politika ta' investiment soċjali biex intom twettqu dawn l-anijiet. Skużani, Signora President, għandi kemtejn oħra intom semmejtu dokumenti konkreti li fuqhom intom beħsibkom taħdmu. Hawnhekk il-President interrompi il-kellima u taqtala l-mikrofonu. Speak English or Danish? Ma nafx jekk għandix nitkellem bl-Ingliż jew Danis, però ħanżom ħanibqa' nitkellem bl inglis għax naħseb iktar faċli. Fuq il-qat fost iż-żgħażagħ, naħseb li rridu nirrealizzaw illi l-miżuri li ttieħdu mhumiex qegħdin Eh, jikkorrespondu mal-problema. Ġifir meta tħares lejn l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar eh, l-inizjattivi, jisa xi meteorita li ġejna li ġeja lejn id-dinja. Imma meta tħares lejn is-soluzzjoni jisna qegħdin nippruvaw niġġildula din il-meteorita billi nitfgħu l-aċċak. U għalhekk naħseb illi importanti li konna konklużjoni tal-Kunsill ħafna aktar sodi, ħafna akbar u forsi jista' iwassal għal jinnaf forsi x'imira speċifika għal sena 2020, però xi ħaġa iżjed milli għandna sa issa. Imbagħad fuq il-posting importanti ħafna dan huwa dossier simboliku jaħraq u politiku. Però smajna li kummissjoni ħatkun qiegħda tikkonsidra il-chain liability. Ma nafx jekk il-Presidenza Daniża tixtieq tgħidilna xi ħaġa dwar dan. Imbagħad il-konklużjoni ta' Kunsill ta' 10 ta' Diċembru. Dawna kellhom xi elementi pjuttost inkwetanti, kompanije binqas minn 250 eh, impjegat għandhom ikollhom reġim inqas stret fuq is-sikurtà Is-saħħa u s-sikurtà, forsi tista' tikkumenta. Signori Ministri, issa nagħti l-mikrofonu lilkom. Ħafna mistoqsijiet kif rajtu. Kulħadd eh, il-kellima eh, tkellmu għal xi minuta u nofs mill-inqas. Jiġifieri iġbru t-tweġibiet tagħkom sabiex tkunu tistgħu għal għall ikbar numru ta' mistoqsijiet possibbli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 il-Presidenta ħa tifimni daqxejn għax saqsewna ħafna mistoqsijiet fuq affarijiet differenti. L-ewwel il-pis amministrattiv. Il-Kummissjoni li tittara x'ħajkun il-pis amministrattiv għall smis Naħseb l-importanti illi irridu niddiskutu wkoll kif nistgħu nippromuovu il-ħajja intraprenditorjali u jkollna nqas burokrazija, però dana ma jridx isir skapitu tal-dritt tax-xogħol. Aħna m'għandniex proposta konkreta biex li nista' nippreżenta lil parlament, però nittama li għal-inqas il-koll naqblu fuq il-prinċipju ġenerali, ċoħe Iva, irridu dejjem aħna nejnu nħedġu il- ħajja l-intraprenditori imma mhux għaskapitu ta' drittijiet tax-xogħol. Issa ma naħsibx li minn ħadd tal presidenza il-pajjiż li jkollu presidenza tal-Kunsill ġifieri għandu jikkummenta fuq dokumenti illi għadhom qegħdin jiġu diskussi u mhux dokumenti uffiċjali li ħarġu u qed jiġu diskussi fuq livell politiku mbagħad issemmit l-Ewropa dinamika u responsabbli u dan huwa propju il-motto tagħna, il-motto li għażilna l-presidenza tagħna. Għandkom raġun mija fil-mija importanti ħafna li nikkonsultaw l-istudji mikro makroekonomiċi. Importanti wkoll illi innaqsu niddejn nżidu il-postijiet tax-xogħol. Dawn huma il-kwistjonijiet ewlenin u konkreti li ħankunu qegħdin niddiskutu u nifaċċa matul il-presidenza tagħna. Ċertament dawn mhumiex ftit u jkun hemm bżonn li nilħu bilanċ u niddiskutu fil-fond meta l-Kunsill ta' nojt ħajkun qiegħed jiltaqa' nhar it-tnej dina ħatkun tkun kwistjoni prinċipali ħat tiġi diskussa. Ma nistawx niddiskutu biss il-makroekonomija. Importanti li jkun hemm bilanċ bejn politika ekonomika stretta u politika soċjali responsabbli għall istituzzjonijiet kollha involuti. Issa kif nistgħu nifaċċjaw il-qatt fost iż-żgħażagħ u s-situazzjoni sitwazzjoni wkoll ta' dawk iktar anzjani għax il qas mhux qiegħed biss fost iż żazax Il-Kummissjoni ħarġet studju, għambet studju fuq l-ekkim sejħa garanzija żgħażagħ u dan huwa proġett interessanti ferm. Hemm ħafna strumenti differenti fil-pajjiżi differenti. Iżda importanti li jkun hemm bazzi komuni ġifiri zazzuħ li ma kellu xol għal daw l-aħħar ftit xhur jista' mbagħad malħar kemm jista' jkun jerġa' jidħol fis-suq tax-xogħol. Għalina importanti ħafna li jkun hemm mekkaniżmu antikrizmi nafu li iva hemm minoranza li qed blokka fil-Kunsill, però Importantissimo li nibqaw għaddejjin xorta biex xogħol aħna nidejna ċertu konsultazzjonijiet informali biex inkomplu meċu dan il-proċess, un batem u koll il-fatt li għedu taħares lejn it-tul ta' żmien li l-futur anki mbijat kemm fuq il-fond soċjali u anki fil-kwistjoni tal globalizzazzjoni. Aħna bħala presidenza ħankunu qegħdin nisimgħu lil kulħadd u l-opinjonijiet ta' kulħadd anke dak li iktar jikkritikaw dwar il-ħaddiema staġjonali u d-direttiva dwar il-ħaddiema staġjonali. Aħna bħala presidenza kontenti illi hemm ħafna appoġġ interess minnaħa tal-istati membri. Sabiex ikun hemm regolament dwar is salarju tal-xogħol staġjonali waħna rridu illi nattiraw ħaddiema kwalifikati u xogħol kwalifikat fil-pajjiżi tagħna. Ninsab konfinta però illi l-fiduċa fis-suq tax-xogħol huwa waħda mill-prekondizzjonijiet biex nattiraw propju il-ħaddiema minn pajjiżi terzi u għalhekk nittama li jkun hemm appoċċa dawn id-direttivi. Forsi tawalt iż-żejjed fit-tweġiba tiegħi ħani hawnhekk. Imma iva direttiva fuq ix-xogħol eh, staġjonali hija importanti ħafna sabiex anki niġġieldu l-qatt. Fis-suq tax-xogħol hemm domanda waħna jdu nagħtu tweġiba għal dan fl-Ewropa. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet, kienu mistoqsijiet eccellenti li iffokaw propju fuq il-problemi li għalihom irridu nsibu soluzzjonijiet għax l-Ewropa qed tbagħat in-nies qed ibatu u rridu naraw kif se niżguraw li kulħadd ikollu xogħol. Mikrofonu għal-kellima, kjoġoba. We take over the presidency of the council. Aħna ħadna fidejna il-presidenza f'moment meta l-Ewropa għaddejja minn ħafna problemi u eh, aħna nixtiequ naħdmu biex immexxu l qoddim l-istrateġija ta' l-2020. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni diġa tinsab fil-istħarriċ annwali eh, dwar it-kabbir eh, ma tantx fih affarijiet sbieħ. Jena kontenta illi il-fatturi kollha huma inklużi, tliet fatturi għaliex it-tlieta huma importanti. Bħalissa huwa importanti ħafna għalija li nsemmi li m'għandniex ninsew li l-investiment fil-persuni huwa meħtieġ sabiex ikun hemm iktar tkabbir fl-Ewropa. Propju dak li għandhom bżonn iċ-ċittadini l-politika soċjali mhux biss dwar l-għajnuna tal-individwu imma li noħolqu soċjetajiet illi waslu għal iktar tkabbir f'dawn l-aħħar 10 snin l-inugwaljanti soċjali u ekonomiċi żdiedu fl-Ewropa. Aħna se jkonna l-ewwel laqa tal-EBSCO tal-Kunsill EBSCO fi frar u l-Kunsill se jqis messaġġi importanti u iżom fuq ukoll l-Istrateġija 2020 u l-ġlieda kontra l-faqar li għandhom rwol importanti f'dak dik il-ħidma kien hemm mistoqsija wkoll dwar il-mikrofinanzjament mis-Sinjura Harkin. L-inizjattiva tal-mikrofinanzjament se tiġi diskussa waqt il-negozjati tal-programma l-bidla soċjali u l-innovazzjoni. Il-faċilità l-mikrofinanzjament ila teżisti bis-sena u għalhekk irridu naraw x'għamilna sissa qabel ma nagħmlu bidliet imma naħseb nista' ngħid minn issa illi naħseb illi hemm appoġġ għal dan il-programm u li nista' naswa l konklużjoni waqt il-Presidenza Danisa. Kienem mistoqsija oħra dwar il-bidla soċjali u l-innovazzjoni u dwar il-programm ġdid tal-bidla soċjali u innovazzjoni l-approċ ġdid se jżid il-flessibilità u jsaħħaħ il-fokus fuq eh, innovazzjoni soċjali bbażata fuq il-provi. Il-programm se jiġi konsidrat fil-grupp ta' ħidma waqt ir-rebija palma tafu negozjati fuq din il-proposta u ma marbutin ma negozjati tal-MFF u mussejġu finalizzati waqt il-presidenza tagħna. Grazzi ħafna nieħdu gruppi ħor ta' kellima se naqra l-lista ta' min se jitkellem issa f'dan it-tieni grupp. Stephen Hughes, Signor Blinkovic Ute, Signora Sinclair, Signor Thomas Mann, Sir Christensen, Sir Stephen Hughes. Grazzi ħafna, Sinjura President. Inti għat fil-kommenti ta' tħul tijak dwar il zazax u l-impik li rridu nizguraw illi aħna nispiraw u nejnu li xulxin fl-istati membri smajt minn mistoqsijiet sissa illi ħafna minna huma imħazbin dwar il-limitazzjonijiet makroekonomiċi propjament minħabba il six pack għalla volja hemm xi titjib Eh, imma hemm sinjal li qed jaslunna mill-Kummissjoni li qiegħda dejjem tisħaq fuq l-austerità. Il-Presidenza Daniża qiegħda tajt iva għatem konsolidazzjoni imma fl-istess ħin ikun hemm tkabbir favur l-ambjent u ħolqin tal-impjegi. Tina ftit eżempji dwar kif qed tagħmlu dan fil-prattika u kif taħsbu li dan jista' jkun li jista' jintuża biex tgħinu u tispiraw l-istati membri l-oħrajn waqt il-presidenza tagħkom. Grazzi ħafna, il sinjura Blinkeviċute u mbagħad is-Sinjura Sinclair. Grazzi, Signora President, nirringrazzja l-Ministri tal-introduzzjoni li tawna għal-ħidma li beħsibom jagħmlu waqt il-Presidenza tagħhom. Il-Presidenza Daniza ħadet irridni fideja f'mument ekonomiku u finanzjarju diffiċli ħafna u kulħadd qiegħed jintlaqat minn dawn il-miżuri ta' austerità li qegħdin jittieħdu fl-istati membri għaskapitu ta' dawk illi jaqalaw l-inqas. Ma taħsibx li għandu jkonna metodu miftuħ ta' koordinazzjoni. Ma tistawx taqblu li dan huwa wieħed mill-aħjar mezzi kif aħna nistgħu niġġieldu kontra l-faqar. L-aħjar mezz kif wieħed jiġġieled kontra l-faqar jekk eh, kif, skont, kif naħsibha jien huwa li ikollok impik u għalek ikollok tħul imma dik situazzjoni ideali u għatmu se jkun hemm moment fejn kulħadd ikollu xogħol. Imma dan huwa moment fejn propju rridu nisħu fuq il-bżonn ta' direttiva għal tħul minimu Umbat mistoqsija lill-Ministru ta' l impieki nilqa l-inizjattiva ta'kom dwar l zaza żgħażagħ u anki għal persuni iktar avanzati fl-età. Miżura importanti ħafna favur l impik tkun li kunem iktar kooperazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat. Naf illi hija prassi komuni ħafna fid-Danimarka, ma tistax tiġbet attenzjoni għal dan waqt il-presidenza ta'kom is-Sur Thomas Mann wara u issa l-ewwel is-Sinjura Sink u wara is-Sinjura Sinkle. Le, le, le, mux qed niprofa niħu postħat il Is-Sinjura Sinkle Il-ġimma li għaddit fi Strasbourg, il-Sur Barroza għalu li kiku l-SMI skolla juħol u impik ma jkunx hemm qatt fl-Ewropa. Il-Presidenza tifhem il-li ċesta regolamentazzjoni minn Brussell edha teqret l impiegi fir-Renju Unit fil-manifesto waqt l-aħħar elezzjonijiet kien hemm miktub biżejjed m'hemmx daqshekk regolamentazzjoni minn Brussell. ħafna tnaqqis li nibet fi Brussell wasala l iktar diffikultajiet. Jiena naqbel mija li hemm bżonn li jkun hemm opportunitajiet ġenwini għaż-żgħażagħ dan huwa biss kliem mingħajr ebda proposta reali u tanġibli Jiena naqbel ukoll li għandu jkun hemm tixjih Imma minn fejn se noħolquhom dawn l impiegi minn fejn se jiġu se toħolqu impiegi billi toħolqu ħafna eh, skemi għal taħriġ biex ħallas għalihom iċ-ċittadini u mingħajr ma jwaslu għal imkien. Intom qatt ċettajtu l-euro il-ċittadini tagħkom ma jemlux fl-euro. U għahna, Eh, meta proponew lan li tħlu fl-euro fis-snin design, għallulna illi jekk nitħlu fl-euro aħna se nitilfu l-impiegi. U issa fil-real din hija realtà għaliex ix-xogħol qed jinħoloq barra mid zona euro u mhux ġo fiha. Is-Sur Thomas Mann. Grazzi, Sinjura President, qed niħogost il li qed t ċans ieħor Jiena għandi l-impressjoni li l-presidenza Daniza għanda żewġ ministri dinamiċi ħafna. U din l-impressjoni mhux biss minn mistoqsijiet eh, imma anki il-rapport li aħna irċevejna ah, wara żjara li tana f'Copenhagen f'Novembru fejn smajna dwar il-modell ta' flex security li huwa wieħed danis Mod ġenerali relazzjoniet bejnietna kienu tajbin ħafna. Issa dwar il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet iż żaza li huma qiegħda uh, u jkun ilhom qiegħda għal erba' xhur għandhom dritti li jirċievu xi forma ta' taħriġ sabiex ikunu iktar impjegabbli. Nispera li jiena għatil xi studenti fl-iskejjel biex segwu dan id-dibattitu fuq l-internet kif dawn iż-żgħażagħ jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol, kif nistgħu nimmotivawhom din mhix biss kwistjoni ta' settur eh, privat imma wkoll is-settur pubbliku. Id-dipartimenti tal-gvern ukoll għandhom eh, jirraġunaw li dawn iż-żgħażagħ għandhom bżonn jingħataw opportunità u mhux dejjem iridu jirċivu iktar taħriġ biss. Kif nistgħu inħeġġu l-żaza biex ikunu iktar pozittivi u l-min ħaddem ikun iktar pozittiv u kol. Għanna bżon li nħarġu l-żazax ma u jek jirna xinna namlu dan ikun għedin nibatu messaċ tajjeb aħna rridu li iż żaza ikollhom opportunitajiet tajbin għax ħafna minnhom huma motivati ħafna iktar milli naħsbu. Grazzi, Is-Sur Christensen, mbagħad il-Ministri iwieġbu. Grazzi ħafna l-Ministri tal-li ġew għawnek uh, eh, ikelmuna dwar il-presidenza tagħhom. Jiena naħseb illi għanna l-fejn inkunu ottimisti dwar il-ġejjeni, nitkellem dwar il-flexicurity, flew observer, kienem miktub illi din tista' tkun soluzzjoni għal kriżi li għaddejjin minna jiġifieri eh, forza ta' ħaddiema li tkun iktar flessibbli. Dan huwa modelli interessana. Issa kieku kienem l-istess modell hawnhekk modell li ilu jeżisti fid-Danimarka fil-fatt. Imma sfortunatament hawnhekk ma jeżistix. Jiena nixtieq nkun naf jekk taħsbux illi se jirnexxinna nikkonvinċu qatt ta' stati membri biex jinvestu f'dan il-modell biex ikollhom sistema ta' appoġġ meta jkun persuna tkun qiegħda anki jekk ma persuna ma tkunx qed taħdem ikollok dħul illi servik biex inti tkompli tirċivi taħriġ sabiex tkun iktar faċilment tista' ssib xogħol. għalli xina naħseb illi ek b'sistema ta' dak it-tip ta' sigurtà u ta' motivazzjoni se jkunem iktar uh, rida tajba minnaħa tal-ħaddima u koll biex ikunu iktar flessibli. Il-Ministru, dwar il-dilemma fuq l-anzjani il illi jishtiqu jibqaw attivi u zazax illi m'għandhomx taħriġ, m'għandhomx ħiliet u laqqas xogħol u anke jekk għandhom ħiliet laqqas jistaw jisibu xogħol minħabba irrata rata għolja ta' qatt. Din hija dilemma imma waħda li rridu niffaċċawha. Mill-perspettiva tiegħu importanti li nisħu li din il-kriżi li għaddejja l-Ewropa minna bħalissa m'għandix issir ġlieda bejn il-ġenerazzjonijiet. Għalhekk is-sena għal Eh, il-tixxieħ attiv solidarjetà bejn il-ġenerazzjoni tiffoka fuq is-solidarjetà li xaħna ma nistawx insolvu il-kriżi fl-Ewropa billi parti mill-popolazzjoni tiġġielet kontra parti oħra. Irridu nirrispettaw il-fatt li l-anzjani bnew is-soċjetajiet li ngħixu fihom imma rridu niżguraw ukoll li żgħażagħ jirċievu edukazzjoni u jkollhom impik fl-aħħar mill-aħħar wara li jkunu temmew l-edukazzjoni tagħhom ma nistawx inħallu iċ-ċittadini ta' neġildu eh, bejn eh, ma' xurxin irridu niffaċċaw il-krizi fl-imkien u għalek isen din aħna qed nitkellmu dwar eh, solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-krizi rridu nsibu soluzzjoni għalija għal kulħadd. Dwar it-tixxi ħattif huwa importanti għalija li nisħaq li ftit mill-vantaġġi ta' tixxi ħattif huwa li persuni jistgħu jieħdu l lilhom infushom għal iktar żmien huma jibqgħu fis-suq tax-xogħol imma jistgħu wkoll ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar eixin aħjar u jekk aħna natuhom taħriġ lil dawn il-persuni miflok flok ma natuhom kura fidjarom, djarhom, nkunu kol qed natuhom iktar libertà biex jiddeċidu huma f'ħajjithom u eh, mbagħad il-għajnuna li nistgħu natuhom tista' wkoll tkun tweġiba għal persuna eh, għal uh, signora Sinclair nistaw noħolqu uh, eh, impiegi ġodda meta naħdmu dwar teknoloġija tal welfe u nirkomparawa fil- uh, fil-kuntest ta' tixi ħattif dan huwa post ideali fejn wieħed jibda sabiex noħolqu impiegi ġodda anki fiħdan il-frontieri il tal-żona tal euro. Irrid nisħa u kol illi kullħat għandu dritt li jenata opportunità u bħalissa eh, iċ-ċittadini tagħna m'għandhomx opportunità. Għalhekk eh, dan jurina li aħna rridu naħdmu flimkien u huwa importanti illi aħna naħsbu dwar kif nistaw namlu eh, s-sistemi tagħna jgħinu liċ ċittadini tagħna sabiex ikollhom ħajja u għejxin aħjar. Jina se nitkellem issa fil-qosor darba. Meta nitkellmu dwar impik u ħolqien ta' impik. Irridu nżommu f'moħħna illi din hija responsabilta nazzjonali, kwistjoni nazzjonali, aħna niġġieldu kontra il-qat b'mod differenti, imma jekk aħna niżam modell Ewropew ta' kooperazzjoni nistgħu nitalmu minn xulxin biex naqsmu l-esperjenzi tajbin li għandna bejnietna, imma anki biex ikonna għanijiet vinkolanti fl-istrateġija 2020 aħna konna għadna li rridu um, rata ta' impik ta' 75% dan huwa għan pan-Ewropew kif se naslu biex nilħuħ? Nistaw nitkellmu dwar kif se naslu għal din ir-rata ta' impik ta' 75%. Issa, Jiena saqsewni dwar l-esperienzi li għanna fid Danimarka. Essa unnek mux għet nitkellem bħala ministru li tirrappreżenta l-presidenza Daniża. Iva, aħna għanna qatt. Iva, u koll f'pajjiżi hemm nies ma jsibu x ma dak li huwa essenzjali huwa li aħna inkomplu nistudjaw l-ewwel net irridu Iva, naraw kif se naqsu l-infiq tagħna f'mument ta' kriżi, imma l-investiment pubbliku ma jriċ ikun imnaqqas imma jissir b'mod iktar effiċjenti għalina r-riċerka, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni il-ħidma favur l-ambjent mhumiex mhux infiq ta' kif ġiġi, ma' affarijiet li jistaw e, waslu biex tejbu l-pozizjoni tana, tagħna, għalhekk irridu noħolqu iktar impigi fil-qasam e, tal-ambjent. Naħseb illi dan jippermettilna biex nifrankaw il-flus għal dawk il-perjodi ta' żmien fejn ikun hemm tnuqqas ta' tkabbir ekonomiku Dak li aħna namlu issa u għalli qed nippruvaw nerġgħu nqajmu l-ekonomija fuq saqajja u aħna preżentajna pjan favur l-ambjent ambizzjuż ħafna fejn aħna qegħdin nippruvaw noħolqu impjiegi ġodda biex eh, ikun hemm iktar użu ta' enerġija li tiġġedded u jkun hemm eh, iktar kompetizzjoni kontra eh, l-enerġija ta' tip ieħor u hekk imbagħad ukoll inkunu qegħdin noħolqu l-impjeg dwar l-euro, Sinjura Sinclair, bħala presidenza u bħala pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea kemm jekk aħna membri tal-Euro jew le għanna responsabiltajiet komuni biex l-euro eh, jaħdem kif suppost, jekk joġobna jew le, jekk aħna parti minnu jew le. Jiena fimtek illi inti kontra l-euro, jiena favur l-euro, għalix l-euro sejjena noħorġu mill-krizi, irrispettivament minn li ma pajis aħna niġu minnu l-euro sejjajna biex noħorġu minn din il-kriżi. Jekk aħna parti minnu jew le, il-flex security iva jiena nemmen fija din. U naħseb illi fid-Danimarka tat riżultati tajbin hemm suq ta' xogħol attiv illi huwa modella li jina nifhem illi hemm modelli differenti ta' swi attivi ta' xogħol imma fil-fatt nemmen illi eh, nistaw eh, niksbu informazzjoni mill-istati membri differenti u naraw. Mod partikolari dwar il-qat fost iż-żazax. Aħna m'għandniex mandat biss biex nejnu l-nies isibu eh, x-xogħol imma rridu l-ewwel inħarġuhom, inħarġu żgħażagħ hemm ħafna nies illi mhumiex ikkwalifikati u qatt mhu se jkollhom xogħol Għalhekk hemm bżonn illi nieħdu l-opportunità li toffrinna din il-kriżi biex insaħħu il-kompetenzi u l-ħiliet kemm għal għazzazax kif ukoll għan li ilhom qiegħda għal tul ta' żmien. Naddu għall-aħħar grupp ta' kellima nati il-mikrofonu l-ewwel l sur Gutierrez Pietro u mbagħad il-Viċi President tagħna Sur Hirsch. Sì, grazie. Grazie, signora President, signor Ministru kol, grazie, signora Ministru kol, grazie ħafna ta' l-intervent għalix tassew il-qat il-musmar fuq rasu mek dwar il-qat fil- fost iż-żaza, u jina nawguralek tassew li kollok suċċess għal da s li ġejjin. Inti għat li il-politika tal-impjegi għal kompetenza tal istadi membri wekku jekk inqisu isu illi il-politika tal-ħolqin tal-impjegi huma il-workshops, programmi speċifiċi ta' nazzjonali, iva, emmem ukoll qafas Ewropew għax l-ewwel politika eh, għall-impjegi hija l-stimulu Ewropej ilna dejjem fil-kriżi sarba snin kważi u għandna bżonn illi meta li jkun dal-appoċ mill-Ewropa, xinkella meta ma jkunx dal-appoċ naġu nispiċċaw naqaw iżjed l-isfa fil-kriżi. U iż-żazax ma jistax ikun jitilfu dawn is-snin kollha, ma jistax ikolna ġenerazzjonijiet mitlufa għaliex bekk għandna bżonn għalhekk għandna bżonn allura din l-appoġġ mill-Ewropa u jinkwota ħafna dak li qed jiġi f'ħafna stati membri dwar l-istrateġija tagħhom fis-suq tax-xogħol naqsu drittijiet, naqsu l-pagi, naqsu drittijiet soċjali. Eh, Mik mm, ma jkunx hemm xi ħaġa Ewropea illi terġa' toħloq il-bilanċ li il-mizin terġa ġibu bilanċat ħan ispiċċaw b'Ewropa doppja anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' garanziji u drittijiet tax-xogħol. U għalhekk qegħdin nitkellmu dwar il-garanziji tax-xogħol u dwar il- Eh, l-istimulu għazzazah naqbel li ma naqbilx per eżempju li kunem li fl-opinjoni tiegħi li kunem garanzija tkun li tkun le ma mhux ma tistax tkun li tkun tkun speċifika tittati ċertezza tittati dinjità trittati paga tajba u tkun ġusta drittijiet u drittijiet soċjali u koll għax hemm modelli differenti u għalhekk tkun Ewropea għax fi żmien fejn l-istati membri m'għandhomx flus x'investu nasab illi s-solidarjetà Ewropea hija importanti ħafna, grazzi. Xpri ma nam Zuber, ma nam Signora Hirsch imbagħad is-Sinjura Zuber. L-ewwel net, grazzi ħafna għal dik l-introduzzjoni għal dan is-suġġett. Suġġett importanti ħafna u qegħdin f'mument importanti ħafna, ħafna drabi smajna min jitkellem dwar il-qat fost iż-żazax. Naħseb illi rridu nimxu l-qoddim bil-mod kif ġi fissat il-prinċipju fil-istrateġija 2020 illi nipruvaw in eh, inwaqfu jew innaqsu il rata ta' tluq bikri mill-iskola. Din hija xi ħaġa li forsi intom tistgħu tisħu fuqha meta tiltaqa' mal-istati membri tħeġġuhom jieħdu miżuri biex jindirizzaw il-qat fost iż-żgħażagħ. L-idea l-oħra hija l-mobilità il-suq ta' xogħol Ewropew jista' jintuża jkun iktar bilanċjat. U biex namlu dan hemm bżonn illi jkun hemm mobilità kemm il-darba rajnija din illi l-ewwel priorità hija li wieħed ikun jaf il-lingwi. Imma kulħadd f'din il-kamra jaf illi hemm ħafna mistoqsijiet miċ-ċittadini illi ippruvaw jużaw il-mobilità, il-libertà tal-moviment tagħhom biex imorru jaħdmu fi stat membru oħra u ħafna drabi jiltaqa' ma' problemi kbar dak li hija l-asijiet tas-sigurtà soċjali, drittijiet tal-pensjonijiet, benefiċċji tal-qat, etc. Ġifieri jiena nistaqsi tistgħu timmaġinaw li forsi tistgħu eh, tixprunaw iktar il-mobilità sabiex naslu għal sistema fejn dawn il-possibilitajiet eh, jaqblu iktar ma' xurxin għal persuni li huma mobli ħafna fl-Unjoni Ewropea li jista' jkun hemm reġim 28 eh, reġim għal sistemi tas-soċjetà eh, tal-sigurtà soċjali. Mela, dik kienet il-Viċi President tagħna li tkellmet għall ewwel darba u nawgurala kull suċċess fil-ħidma tagħha dan il-Kumitat is-Sur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena għaddi mistoqsija dwar realtà Portugiża, il-possibilità illi naqdu tkabbir u svilupp ekonomiku u E, politika tal-qat mal-miżuri ta' austerita li ġew imposti mill-istituzzjonijiet Ewropej u fil-Portugal għanna l-ispetturi tal-Fond Monetarju Internazzjonali. ir-rata tal-qat skont l-IMF huwa 30.7% jew hekk se tkun fl-2012. Politiki li, li eh, wettaqna bħala wara negozjati mal istituzzjonijiet u l-IMF fissru li sa u aktar faċli li wieħed ikkeċċ n-nies mix-xogħol iktar faċli li wieħed jimponi sija ta' xogħol addizzjonali ġifieri il-persuni qed ikollhom eh, jaħdmu iktar qed jaħdmu sa madwar 12 sija kuljum jew mitsija fil-ġimgħa għalhekk nistaqsijien irridu noħol u impiegi daqskem irridu namlu faċli illi wieħed jista' e, e, keċċi nis mix-xogħol irridu noħol unpiegi daqskem irridu nimpjegaw għaw nġelu nis jaħdmu iktar sigħat. Mhux hekk se jinħol u l-impiegi naħseb li politiki tal awsterità u l-ħol inta l-impiegi ma jmorrux ftit u ma xitanu s-salib x'jaħsbu l-ministri dwar dan. Is-sur Sakas. Grazzi, Signora President, Signori Ministri tal- Prezentazzjoni il-lum u tal-meħbara ta' tuna f'Kopenhagen u koll intom għadin issa twaslu għall-aspettativi kbar, għanna ħafna aspettativi mill-presidenza Daniza, għadin nipretendu li ħanaraw bidla ta' veru fl-Europa Soċjali. Smajna u koll tiġa mill-kollegi soċjalisti tħassib li għanna, tħassib kbir dwar il-seminar li tħabbar f'Copenhagen għat 28 tal-li dan jispariċa minn fuq l-agenda. Nishtiq kunu nafu għal-fex, ħafna xnijati li l-Kommissjoni taħseb illi żmien ta' kriżi huwa biss ma rridux noqdu nonfqu f'dal flus għal-jom dan huma daw is-seminars u tberbiq ta' flus u mhux investiment. Mbagħad u wkoll il-green paper fuq ir-ristrutturalizzazzjoni. Edin, nitilfu ħafna ħin 10 snin ta' Green Papers ma nafx kemm rapport minn naħa tal-Parlament u sanna xanna Green Paper oħna. Ma ma jistax ikun, Sinjura Ministri, jina dak li qed iħassibni wa dak li għadu kif għalla IMF fil-fatt il-biraħ fir-rapport tiegħu ir-riċessjoni ħatkun ikolla affetti enormi. Jiena ġejja minn pajis illi għad jagħmel sagrifiċċji kbar, sagrifiċċji enormi, dak kollu li jagħmlu il-ħaddiema, il-pensjonanti, kollox ħajjiswilna nasuf, daqs li kieku għamilna xejn. Il-marit miskin bil-kanser, il-pazjenti fl ispa xej, maħniex ħanfejquħ il-dan il-marit, ħanoqtluh il-dan marit l-effetti s-sagrifiċi li qed jiġru enormi l-konsekwenzi fil-faqar, fil-qat. Għanna fl-istess ħin inqas kopertura soċjali, inqas opportunitajiet fil-futur. Ejja, naqbdu il-barri minn runu nejdu l-affar kif numu nibdu il-politika Ewropea. But not least, Monsieur Kassler, mais après, c'est terminé, moi-même je poserai une question. Monsieur Horry. Kisem sib. Onorevoli Kastler, u jekk ikun fadal ħin anke nieħdu kellim ieħor. Grazzi, nagħti merħba lill ministri Jiena nixtieq ngħid illi kemm l-introduzzjoni kif ukoll it-tweġiba illi nata it-tweġibi li tweġibiet illi nataw għall-ewwel mistoqsijiet iġġeneraw ċertu simpatija fija il-presidenza ta' siċur ma tistax issolvi il-problemi kollha li għandna għoddimna, iżda tista' tifoka fuq il-kwistjonijiet ewlenin illi aħna smajna dwarhom. Nixtieq ngħid kumment. Aħna tkellimna ħafna dwar l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Tajjeb wis, għalija kien eċessif illi nireferu biss għal kompetenzi tal-istati membri huwa minnu illi dan dawn huma kompetenzi tal-Istati membri, imma l-Unjoni Ewropea qed tinbidel ħafna naħsbu fis-six pack pereżempju u miżuri oħra. Qed tinfetaħ dimensjoni ġdida, jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa fil-qasam tal-koordinazzjoni jew inkella fit-tfassil konkreta, tfassil konkreta direttivi jew inkella fix-xejriet tal-Istati membri, irridu nkunu attivi hawnhekk, jiena naqbel magħkom. Is-sitwazzjoni hija waħda drammatika ġenerazzjoni sħiħa tista tintilef minħabba il-qat fost iż-żazax. Iż-żazax li mhumiex jibdew karriera. Issa dwar il-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Aħna ma naqblux dwar il-punti kollha, l interess tagħna li ma jkunx hemm abużi wkoll imma nittamaw illi nkunu nistgħu nniedu liġi effettiva biex naraw fejn jinsabu l-problemi ewlenin biex ikunu nistgħu niranġawhom. Għandna direttiva ġdida għal daqstant. Għandna bżonn direttiva ġdida dwar il-Fond Ewropew għal globalizzazzjoni. Dan joħloq iktar problemi għaliex aħna infaqna biss terz tal-flejjes għad dispożizzjoni tagħna. Neħtiġu di ġodda aħna fil-Parlament nappoġġaw il-fatt illi jistaw jizdidu il-possibiltajiet ta' aġġustament għal kriżi u għalhekk aħna nixtiequ li l-Presidenza Dan Daniża tiffoka fuq dan l-aspett ukoll. Imbagħad dawk l-avvenimenti kollha illi ġejna mistiedna għalihom li tkellimtu dwarhom, aħna nistgħu neħdu sem. U għonek għed nitkellem anke fisem il-kollegi l-oħra, il-kellim ġinterrot. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte die Präsidentschaft fragen und erstmal bedanken für Ihre sehr interessanten Ausführungen. l Kessler, nishti nirringrazzjakom tal-kommenti, zis ministri, iżda bħala rapporter għas-sena 2012 sena Ewropea pala sena ta' tixi ħattif u solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Nixtieq nistaqsikom, intom, x'taħsbu li huwa il-valur miżjud li sertati, xinu x'inhu l-valur miżjud li sertati l-presidenza tagħkom? għal din is-sena 2012, l-ewwel nofs ta' din is-sena. Jiena kont involut fid-dikjarazzjoni dwar solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet u edna illi l-programmi ta' promozzjoni fl-Unjoni Ewropea mandomx ikunu biss dwar program tazzjoni ta' zazah imma wkoll dwar eh, program tazzjoni għal persuni aktar avanzati fl-età. Għaliex bħala rapporter blajnuna tal-president fi trilogu jiena tkellimt ħafna dwar kwistjoni ta' dinjità tal-vitalità din hija xi ħaġa illi intom ippreżentajtuha tajjeb ħafna. U nixtieq nirringrazzjakom bħala rappreżentant ta' trilogu jiena grat ħafna illi il-vitalità, id-dinamiċità f'din is-solidarjetà f'din is-soċjetà, skużawni, hija meħtieġa Jiena nsa perqan illi nattendi l-avvenimenti ta'kom u nara xinu ma' dokumenti ta'kom, grazzi skip to English, so it would be... Uh... Um, Ser nitkellem bl-Inglis, għax nasib li għahjar. Nishtiq nqajjem żewġ kwistjonijiet. L-ewwel kwistjoni dwar l-ISF. U nittama li tistaw tamlu progress dan il-qasam, imma naħseb illi dak li huwa importanti ħafna għalina huwa biex nkunu nafu kif nistaw nużaw li SF biex nadattaw ħar-realtà tas-suq tax-xogħol. Għaliex kif eh, ġi strutturat bħalissa jider li huwa programm li ma jistax jinbidel għal ħames snin meta s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol ħin kollu qiegħda tinbidel minn moment għall ieħor kif nistgħu nagħmlu iktar flessibbli u nużaw Eh, nużaw din loda iktar bil-aqal. Naf li din biex is-sitwazzjoni attwali imma jekk aħna nemnu li l-ISF hija għodda l-politika ekonomika tal-Unjoni, irridu naħsbu ukoll dwar dan. U e, mistoqsi oħra tija hija dwar eh, l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir għaliex eh, iktar qoddim se nadottaw rapport ta' Signora Cornelsen fejn aħna qegħdin nirrakkomandaw u nagħmlu proposti dwar dak illi ġi ppreżentat lilna mill-Kummissjoni. Aħna nemnu li huwa kontribut qawwi għal eh, Kunsill Ewropew tal tal waħna nkunu kontenti ħafna jekk il-Presidenza Daniża tieħu nota ta' dan ir-rapport u tużaħ biex tagħti valur miżjud li diskussjoni waqt il-Kunsill tar-Rebbija. Ovvjament aħna se nagħtu mandat li president ta' din il-Kamra biex jappoġġa u jiddefendi din il-pożizzjoni fil-Kunsill imma ovvjament jekk il-Presidenza Um, Daniza eh, t-defendi l-istess rapport u koll, eh, tkun ħaġa tajba u tejna li konna diskussjoni ktar bilanċata fil-kull Jekk joġobkom, tista wissa tieħdu l-mikrofonu biex twiġba l-ħar grupp ta' mistaqsijiet. First of all, tak for in eh, rigtig god diskussjon og selvfølgelig et ja Grazzi għal diskussjoni tajba mens. Iva, aħna pala presidenza, serin isu il-kummenti tal-Parlament anke fil-ħidma ta' evalwazzjoni tagħna. U għalhekk ser ikonna kollaborazzjoni tajba. Aħna ninsabu f'għada ta' kriżi, f'għada ta' sew mwera fl-Ewropa. Għanna l-ideja ċari aħna irridu l-ewwel qabel kollox noħorġu mill-kriżi. U biex dan namluħ irridu l koll naħdmu id fit biex nsibu soluzzjonijiet pragmatiċi għall sfidi kbar illi għanna qoddimna. Jiena konvinta illi fl-Ewropa aħna xorta waħda nistaw naqdu responsabilta ekonomika tagħna it-tisħiħ ta' l-ekonomiji tagħna mal-promozzjoni tal-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol imma jidher biċ-ċar illi biex dan isir għandna bżonn ta' diskussjoni dwar il-prioritajiet tagħna illi diskussjoni ser tinkludi wkoll il-font għall aġġustament tal globalizzazzjoni u din id-diskussjoni ser nagħmluha bir-reqqa. Mbagħad direttiva ġdida dwar il-posting of workers, l-istazzjonar tal-ħaddiema jina nittama illi konna din id-direttiva ġdida imma ser ikun diffiċli illi niksbu maġġoranza hawnhekk. U għalhekk aħna bħala presidenza irridu nimpenjaw ruħna għal reviżjoni ta' direttiva. L-aħjar reviżjoni possibbli. Reviżjoni li tiggarantixxi bilanċ ġust bejn il-mobilità fis-suq intern minnaħa u minnaħa l-oħra id-drittijiet tal-ħaddiema. Imbagħad xi ħaġa dwar il-konferenza il konferenza dwar l-ambjent fissu tax-xogħol. Xi ħaġa li qed torganizza l-Presidenza tagħna aħna flimkien mal-Kummissjoni qed nantiċipaw illi niżguraw li konferenza bħal din ta' bilħa tkun tista' tagħti input dwar l-istrateġija l-ġdida. Bekk inkunu nistgħu nibdew niddiskutu bir-reqqa fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea dwar is-soluzzjonijiet li nistgħu insibu. Jiena naqbel illi n-nuqqasijiet tas-sistema edukattiva u tas-sistema tat-taħriġ jirrappreżentaw problema kbira. Għalhekk l-istrateġija l-ġdida hija garanzija ġdida jiena naqbel ma' l-anijiet bħala presidenza anke fid-Danimarka ġewwa pajjiżna aħna ser nevalwaw kif taħdem is-sistema ta' edukazzjoni tagħna, sistema ta' taħriġ tagħna li għandha impatt fuq is-suq tax-xogħol, x'impatt għandha fuq suq tax-xogħol. Aħna f'bosta oqsma ser inqajmu din il-kwistjoni, ser nitkellmu dwarha biex naqdu l-aspetti teoriċi ma' dawk prattiċi aħna ksibna esperjenzi tajbin u qed nintabħu illi il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej għandhom gvern ta' ċentru lemmin iżda irridu nagħtu tweġibiet liż-żaża Ewropej li jaqdu l-aspetti teoreċi ma' dawk prattiċi. Issa mistoqsija diretta li saret li dwar is-sitwazzjoni ġewwa il-Portugal. palissa għaddeja diskussjoni ta' prinċipju, diskussjoni importanti immens. Dwar is-sensi, dwar dan irridu nirriflettu dwar l-aħjar mod ta' kif wieħed għandu jippermetti dawn is-sensi biex ikun hemm netwerk ta' sigurtà soċjali tajba kunem hemm dawn is-safety nets soċjali jekk wieħed jingħata essenzja. Grazzi ta' dan id-dibattitu interessanti minn nsab għanna il inkompli dan id-dibattitu flimkien magħkom. Sitxur minna hawn sitxur oħra se eh, anzi, għal dawn is-sitxur qed nitolbukom ħafna affarijiet imma dan huwa moment fejn eh, l-ċittadini tagħna huma uh, inkwetati fl-istess ħin jixtiequ jaraw x'għax għandhom jippretendu mill-Ewropa. Intom eh, naħseb fimtu illi il-membri ta' dan il-komitat lessi li appoġġawkom biex il-presidenza tagħkom tirnexxi. Mikrofonu. U Jiena nawguralkom il-ħidma tajba u kull suċċess għannom tal-membri kollha ta' dan il-Kumitat. Grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu magħna. You wanted to say a word? No, it's fine, it's fine. I'm sorry. <laughs> no, it's fine. No? Je, je me rends compte que dans, dans, dans mon élan pour vous... Jena tant kont herqana li nifirħilkom u nawguralkom illi interrompejtek forsi rittajt xi ħaġa tajtlek il-kelma. I only had a few remarks. Uh, and... Kelli ftit kummenti, jina naqbel perfettament ma dak li jentiet, Sinjura Bere, l-Europa qed tisraħ fuqna biex insibu soluzzjonijiet biex nam niksbu riżultati u nikoperaw. Xtieq nirringrazzjakom għal kummenti sbieħ tagħkom intom għettu il-intom appoġġajtu tappoġġaw l-agenda tagħna u aħna ser namlu l-almu tagħna biex nilqgħu għall-istennijiet tagħkom u nittamaw l-kooperazzjoni mqrib fil-ġejjeni grazzi. Chers collègues, je vous propose de... Eżis, kollegi, erġawek joġobkom sibu postkom. nizovnu. Mela, naddu għal punt 10 fuq l-agenda tana u nati il-mikrofonu l-Sinjura Cornelison li hija il-rapporter fuq kwistjonijiet ta' affarijiet soċjali Wimpik fil-isħarriċ annwali dwar it 2012 dan wara rapport ta' inizjattiva li rrid jiġi diskuss fil-plenarja meta nkunu adottajnieh flimkien ma' rapport fuq da l-istess annwali dwar it kabbir rapport tal-Kommissjoni tal-Komitat Ekonomika u tal-Ola Affarijiet Monetarji eh, ta' responsabilità tas Sur Jean-Paul Gozes. Natik il-mikrofonu, sinjura biex tippreżentanna il-25 emenda ta' kompromess illi inti eh, wasalta li jom flimkien mal-Shadow rapportez. Um, Grazie, Sinjura President qabel il-miliet kena l-ewwel dibattitu tagħna dwar dan id-dokument ta' ħidma, għabbażi ta' dan id-dokument ta' ħidma, kena nażlu ġiftit l-affarijiet. L-ewwel ħdimna b'dan id-dokument ta' ħidma kena sitt prioritajiet hemmhekk u wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-gruppi l-oħra mix-xelluk għall-lemin f'dak id-dibattitu kien il-qat fost iż-żgħażagħ kienet l-ikbar ħaġa li kienet qed tinkwetana. U fil-rapport illi jina ressaqt wara dan id-dibattitu jina zitt l-indirizzar tal qatt fost iż-żazax. Pala wieħed mill-messaġġew l-għanin tagħna, kważi l-emendi kollha illi ġew imresqa huma ta' ċertu valur u jina grata fil-konfront ta' shadows li huma setaw jabbozzaw bosta kompromessi kważi ma kienx fadlina itri tal-alfabet li taħtom innislu l-kompromessi u nittamaw illi jiksbu maġġoranza kbira hawnhekk u anke fil-plenarja jekk il-vot jaddi għada dan ser ikun rapport illi jinser inkun gburija ħafna illi niprezentaħ. Jina ħat passi biex il-Kunsil jieħu nota tal-input tagħna nixtieq nirringrazzja l president tagħna għal messaġġ ċar illi għaddiġa tat l żewġ ministri issa dan il-moment. F'kooperazzjoni mill-qrib ma' Sur Gozes li huwa il rapporter fiħdan il-Kumitat Ekonomiku. Se niltaqa' mal-President Tana is-Sur Schulz u kol u kol mal-Kummissjoni biex nitkellem dwar il-prioritajiet tagħna. Nishti nistaqsi l shadows u l-membri l-oħra fiħdan dan il-Kumitat għal xi kontribut illi intom tistgħu tagħmlu biex tiddiskutu il-prioritajiet tagħna flimkien ma' rappreżentazzjonijiet permanenti tagħkom biex huma jkunu jistgħu jinvolvu dawn l-affarijiet fil-Kunsill tar-Rebbija u kol FEPSCO din tkun xaġa ta' siwi jekk il-prioritajiet ewlenin tagħna jiġu adottati mill-Kunsill, aħna nistgħu insalvaw mhux biss il-munita tagħna imma wkoll liċ-ċittadini tagħna ejjew naħdmu lkoll flimkien dwar dan. Thank you. Is-Sinjura Harkin, grazzi. Nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Cornelison hija għandha tkun kburija b'dan ir-rapport iva jiena naħseb l-aħħar sentenza tiegħek turina kollox, aħna irridu insalvaw li ċittadini tagħna u koll il-munita tagħna. Irridu nagħmlu kull sforz possibbli kemm il-President tal-Parlament u koll il-Presidenza Daniża biex niżguraw illi l-opinjonijiet tagħna, il-femijiet tagħna jiġu adottati. Dwar l-emendi ta' kompromess, jiena nixtieq nirringrazzja għal darbohra għal ħidma eċċellenti tagħha għal flessibilità tagħha. Aħna b'mod ġenerali sodisfatti Jina nappoġġa l-emenda tal-PPE eh, dwar emenda S fejn huma jitkellmu dwar trattament ugwali fir ta' tkeċċijiet il-pagamenti f'konformità ma' liġi primarja tal-Unjoni Ewropea u liġi sekundarja. Jina naħseb dinja meħtieġa xi kummenti żgħar oħra dwar xi emendi oħra aħna ser inkunu qegħdin infittxu vot maqsum dwar emenda 83 fejn aħna ser inneħu l-użu ta' data dwar is-sessi fil-rapport ta' progress. Iwa aħna nħossu illi dan huwa wis dwar wieħed wieħed erba' aħna rridu vot maqsum hemmhekk ukoll u bl-istess mod dwar emenda 47 dwar il-FTT, it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Għal darbohra grazzi ta' rapport eċċellenti. Maybe I'm confused, mish. Forsi tawa Skużawni, ma meta inti referejt għal emendi bin-numri, jina ma fimċ għal eh, lim għal xiex kont qed tirreferi. Forsi fimtek ħażin jiena. Ah, 47. Tajja pwis mela skużani ma fimtek ħażin jiena.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 illi eh, bija nistaw nkejlu s-suċċess tas semestru Ewropew kif ukoll il-programmi tal-istati membri da kollu li għandu xaqsa ma' politika soċjali u tal-impjeg nġbet l-attenzjoni ta' għal xi emendi illi jiena ressaqt li jidru li li huma importanti l-ewwel analiżi ta' tkabbir li trid tirreferi għal problemi reali li qed jiffaċċaw iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol imma jina naħseb illi din il-Youth Guarantee garanzija għazzazax li permezz taħħa l-Stati membri jridu jgarantixxu impjeg għazzazax kollha hija xi ħaġa impossibbli illi nilħquha jien naħseb eh, li rridu natu l-possibilità li iż-żaza jkollhom sens ta' imprenditorija rridu ntejbu wkoll is-sistema tal-edukazzjoni sabiex il-kompetenzi illi jinkisbu fl iskejja li kunu eh, jikorrespondu għal bżonnijiet ta' soq tax-xogħol. It-tieni net irridu noħolqu l-kondizzjonijiet għal attività professjonali li ddum iktar fit-tul Dan huwa misħu ukoll fid-dokument mill-rapporter u fl-aħħar il-Kummissjoni Ewropea għandha tħeġġeġ l-Istati membri biex inneħħu l-ixkiel kollu li għadu jeżisti llum u li għamilha iktar diffiċli biex ikun hemm skambju ta' eh, ħaddiema uh, minn stat membru u ieħor meta jkun hemm nuqqas ta' risorsi umani fis-suq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 tal-li ħadet fideja dan il-rapport importanti ħafna nirringrazzja u koll għal kooperazzjoni li kienet perfetta u ħdimna malajr ħafna x'kien impressjoni ta' ħin. Jiena irrit nisħa fuq l-emendi ta' kompromess. Sinjura, inti irnexxielek tinkludi it-talbit kollha tagħna naħseb illi dan ir-rapport huwa perfett u eh, jirreferi għal puntijiet li huma kollha rilevanti għat kabbi fl-Unjoni Ewropea il-tbassira l-2012 juri illi il-probabilment il-rata tal-qat se tkun olja ħafna tul din l-sena kollha. Imma qed il fl-2000 mill-2009 il-numru ta' impigi li mumiex eh, mimlija mumiex meħudin qed jiżdied ukoll jiġifieri hemm bżonn li f'dan il-kontest ikun hemm taħriġ aħjar u li s-sistemi tal-edukazzjoni tagħna jkunu adattati għal bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. Irridu Eh, nattu attenzjoni għal dan propju mill-bidu tal-edukazzjoni sal-axħar. Irridu nrawmu sens ta' imprenditorija fost iż-żazax nipromovu koll il-mobilità u il-possibilità li wieħed isib impik l-istrumenti Ewropej huma uh, importanti ħafna u rridu dan norbtuhom ma' azzjoni ta' promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku u politika tal-impik. Inti għat illi hija u mażaqżaħ liktar mill-quta minn din il-kriżi mill-2008 sal-2010 numru totali ta' persun edha taħt l-25 sena żdied miljun persuna. Barra minnek 40% ta' żgħażagħ jaħdmu mingħajr ma għandhom ebda Eh, opportunità illi kollom kontrat permanenti dawn huma affarijiet li aħna rridu nagħtu każ f'kuntest ta' bidla demografika il dak li se tajt il-Kummissjoni f'dan ir-rigward se nispera jgħinna biex niġġieldu kontra din ir-rata tal qat anke fil-programmi ta' reċerka jistabu kollu wasuna biex nsibu xie soluzzjonijiet biex namlu tajja pal effetti negattivi tal-kriżi. Sur Becker. Okay, thank you very much. Thank you. For... Grazie tassew. Grazie President. Jena you know u kol nishti nirreġiċi b'mod pozittiv għal dan il-rapport. Nishti u kol nirringrazzja l rapporter Sinjur Cornelson, għal kooperazzjoni fosma speċifiċi, għal kooperazzjoni taħħa. Permettu li nejt illi l aħħar punt fl-emenda illi fassalt jider li huwa importanti immens Hemm domanda ċara illi eh, tiġi mitluba lill-istati membri illi fl-aħħar iridu jieħdu azzjoni deċisiva biex jiżguraw illi huma qed jimplementaw il-linji ta' politika li qablu dwarhom fih dan il-Kunsill. Huwa diffiċli illi wieħed jifhem għaliex din id-deċiżjoni ċara ma ġietx implementata f'żewġ stati membri jekk naraw is-sistemi ta' welfare soċjali, naraw is-sistemi ta' saħħa, kura ta' saħħa, <coughs> sistemi tal-pensjonijiet. Ma nistawx ċertu serjeta ngħidu illi fis-sena ta' tixjih u solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Aħna ma implementajni għom dan rekomendazzjonijiet Għana irridu implementawum li din hija xi ħaġa illi nafuha lil ġenerazzjonijiet l-oħra. Irridu niżguraw illi l-istati membri ta' bilħa jaqdu dmiru hawnhekk f'dan il-qasam. Grazzi, jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal mod kif i eh, elaborat dan il-rapport u ħafna fil-rigward ukoll ta' da kollu li huwa l-elementi kollha involuti fid-diskussjoni makroekonomika fis-sens l-aktar wiesa ta' din il-kelma. Naħseb il-messaġġ li batna li eh, il-Presidenza Daniża huwa messaġġ li se, se jinstema' jiena għandi proposta niskuża ruħi għaliex dan konna tkellimna fuq u waqt il-laqa tal-rapporters u tal-shadow rapporters u ma konċ għamiltilkom proposta bil-miktub imma aħna kena l-ideja li nħorġu b'emenda orali li tirrigwarda u tirreferi l-istatistika reċenti marbuta ma' tħassib tal-ċittadini Ewropej dwar il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar li jidir li eh, jista' jkun ukoll uh, espress permezz ta' premessa u li eh, jirrifletti dinamika tal dan ir-rapport. Jiena se nagħmilkom proposta wara nofsinhar forma ta' emenda orali fejn aħna se nfakru illi wara l-istatistika l-aktar reċenti tal-Eurostat anzi tal-Eurobarometer l-ċittadini eh, qed jistennew li aħna eh, bħala priorità nwettqu miżuri kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Ma u xiktar kellima li u eh, jipparteċipaw f'dan id-dibattitu, nerġa' nagħti il-mikrofon l rapporte Thank you. Thanks to, to all the... Grazie, nirringrazzja li shadows kolla u li l-kull min tal-kontribut il illum. Jina mux ser noqot nidħol fil-punti speċifiċi kollha li saru, iva ser ikun hemm xi punti minimi li dwarhom il-gruppi ser jivvutaw b'mod differenti, iżda b'mod ġenerali. Jiena naħseb illi l-affarijiet ser jimxu ħarri ser jimxu tajjeb u ser ikun hemm kunsens. Huwa importanti wkoll illi anke fil-plenarja dawn ir-rapporti jiksbu maġġoranza kbira biex ta' bilħaq inkunu nistgħu ngħidu dan huwa l-mandat illi qed nagħtuk Sur Schulz dan huwa il-messaġġ tal-Parlament kollu kemmu jew ta' kważi l-Parlament kollu kemmu dan huwa l-messaġġ li qed nibatu lil kunsill. Iva, forsi nipprova nikkonvinċi l-Sinjura Harkin dwar il-gender segregated data. U jiena nappoġġa wkoll illi jkun hemm premessa ġdida dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali huwa importanti illi tkun premessa b'saħħitha f'dan ir-rigward. Grazzi għal ħera u jina ninsab ħerqan illi għada nieħdu l-vot. Grazzi. Grazzi mela nivvotaw fuq dan ir-rapport għada. Umbat morru l-plenarja fil-15 ta' frar ta' hemm diskussjoni komuni u konġunta ma' rapport ta' Sur Gozes tal-Kumitat Ikon. Naħseb illi ekk nkunu diġa wittejna tri mod utla ħafna għal ġejjieni. Issa naddu għal punt 11 tal-agenda imma qabel nitlobkom tiskużawni. Nishtiq namel damal għal kem jista' jkun irrid najt lil koordinaturi u lil funzjonari politiċi biex jaddu din l-informazzjoni li il-punt li aħna se nżidu fuq l-agenda tagħna fl-aħħar tal-laqa tal-lum fuq talba tal-koordinatur tal-PPE dwar il-proċedura li se nsegwu għada waqt il-vot fuq il-punt 27 li għanna fuq l-agenda se tkun eh, laqa wara bibin maluqa. Ġifiri, eh, din xi ħaġa li tajab tkun tafuha. Punt 11, emenda ta' regolament dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta' soċjali u ta' regolament li jistabilixi proċedura l-implementazzjoni ta' regolament u għonek jiena nati il-mikrofonu li sur Kabrunoħ rapporter biex i-prezentanna l-emendi. Dziękuję za słowo. Ważna Pani Signora President, esis kollegi, Shadow Rapporters, jiena nindirizza lilkom il-kol biex nirringrazzjakom għal kooperazzjoni u uh, nirringrazzja u kol il-membri kolla illi i-prezentaw uh, eh, emendi li waslu li saħdax ta' jannar ta' din is-sena b'kollox ma' kollox kienem 25 emenda illi aħna rċevejna xoħut minnom ġew prezentati fl-imkien u oħrajn minn deputati individuali u tmin uh, emendi issa qed ikunu uh, eżaminati u jiena ninsab ċert li dawk li ippreżentawhom se għom waqt id-diskussjoni li se jkollna wara. Aħna nafu li dan il-regolament da din il-bidla li qed niddiskutu uh, tirrigwarda leġislazzjoni nazzjonali li permezz tagħha anzi li eh, magħha rridu narmonizzaw kollox. Għallek aħna rridu niżviluppaw Uh, ninfluenzaw l iżvilupp tal leġislazzjoni nazzjonali issa aktar minn qatt qabel li hemm ħafna problemi fil-fatt. Eh, dak kolli li namlu fuq livell soċjali rrit jaqbel mal-budgets tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri. U aħna qed infakru dan id-dmir li aħna għandna li nirrispettaw il-budgets nazzjonali fil-qosor ħafna nixtieq ngħid li l-emendi jirrigwardaw l-ewwel qabel kollox tliet toqsma il-parti ewlenija ta' l-attività, l-uffiċju ehm, reġistrat, umbat il-kumpensi li nataw l-persuni indipendenti. Il-għan tijaj u għalli nizgura li dan il-rapport jiġi adottat wara l-ewel qari u ġa minissa nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla u, u nitlobom jappoġġawni. Niin, nämä... Grazie tassew, President. Kifet dan il-rapport ġi diskus qabel il-miliet ħafna mill-emendi huma ta' natura teknika u anke il-kompromessi minnant il-rapporter u anke minnant il-kollegi l-oħra. Dwar ċertu emendi b'mod partikolari dwar il-lingwaċ użat tal-15, 16 u 17 għandhom lingwa ċaħjar minn dak ta' emenda 18 u anke emenda 26 fija lingwa ċaħjar minn emenda 27 dwar l-imsieħba soċjali. L-insidu l-imsieħba soċjali fit-test ma tantx jagħti aktar ċarezza. Kif qal il-rapporter huwa importanti illi aħna nkunu nistaw nżommu il-linja illi adotta il-Kunsill dwar l-esportazzjoni tal-kumpensi ta' qatt individwali jiena ċerta illi nistgħu insibu kompromess dwar dan. Grazzi. Serkas. Serkas. Presidenta. Grazzi, Signor President. Nishtiq ringrazzja l-Sur Krapnak ta' li għamel fil-qasam ta' dialogu l-kooperazzjoni li kellna matul dan id-dossier. U nirringrazzja wkoll l-esperti ta' Kummissjoni ta' Kunsil ta' xolli li għamlu sabiex jinaxxinna nħuq ftehim illi naħsbu huwa wieħed tajjeb u raġonevoli minkejja illi ma jilħax l-aspettativi kollha li kellna aħna jew li kellhom oħrajn. Għana nistan nappoġġaw kollha kemm inkluż l-emendi li kienu resqu ċertu eh, deputati soċjalisti sabiex itejjeb id-dokument. Aħna ħa nittamaw li nkunu nistgħu nieħu ftehim fl-ewwel qari naħsbu illi huwa Tejm li jista' jwassal għal ċertezza legali importanti għafna dawk il-ħaddiema li jiġu fl-Unjoni Ewropea u jiġu biex jużaw is eh, sikurti soċjali tajjeb u jatwalizza aktar il-drittijiet eh, u jgħinu kol dawk ħaddiema li palissa għadin qiegħda u flok il-bazi ta' fita illi bħalissa ċertu kumpaniji jużaw b'mod fraudulenti u uh, biex iqarqu bil-ħaddiema ma biex li jsiru iżjed u bekk ikun għadin nġildu din il-ħaġa importanti ħafna sabiex il-ħaddiema tagħna jgawdu minn ċertu livell u kwalità. Hemm bżonn li jkun hemm monitoraġġ biex naċċertaw li fil-prattika mhux qed ikun hemm problemi meta tiġi implementat, imma apparti minn hekk nittama nkun nistgħu niftehmu dwaru fl-ewwel qari soċjalisti kollha jappoġġa, Grazzi. Si, Madame Ovir. Iva, il-Signora uvir. Sorry, sorry.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 fih xi affarijiet illi sfortunatament domna 10 snin biex nenegozjawhom. Is-sistemi ta' sigurtà soċjali imbidlu fl-istati membri u għalhekk ir-referenzi ma baqgħux validi u ir-regolament għal daqstant ma setax jibqa' jiġi interpretat bl-istess mod u maniera kull imkien. Jiena hawnhekk qed nitkellem fisem il-liberali. L-emendi kollha illi ġew infasla għandhom lan illi jiċċaraw ir-regolament. Ħafna minnhom ma kważi l-istess. U għalhekk naħseb illi aħna ksibna lantana u jina naqbel ma' rapporter illi irrit illi dan regolament jgħaddi għal ewel qari, grazzi. Moi, je voudrais euh, Jiena nirringrazzja l sur Kabno għaliex għamel biċċa xogħol eh, tajba ħafna u eh, ħa proċ strateġiku ħafna meta kien qed jabbozza dan it-test. Din ir-reviżjoni regolari importanti imma ejjem noqogħdu attenti li ma nħottux dak li bnejna tul is-snin u r-riskju huwa li uh, f'loġika ta' business friendliness aħna nadattaw is-sistemi ta' sigurtà soċjali għal kumpaniji milli għas situazzjoni reali għal eh, tal-ħaddima. Issa, aħna rridu kun dejjem nistaqsu kif nista' niżguraw jkun hemm sistemi ta' sigurtà soċjali tajbin u effettivi. Uh, imma ejjew noqdu attenti li ma kunux qegħdin nejnu biex tinħolloq sistema ta' dumping soċjali dan ir-riskju dejjem jeżisti meta eh, nitkellmu fuq suġġetti bħal dawn bħal meta pereżempju eh, nitkellmu dwar eh, persuni li jaħdmu għal kumpaniji tal-ajru. Għamnek issa nagħti il-mikrofonu lis sur Tager ma rridux nisimgħu Anzi, tista' tgħidilna x'taħseb inti dwar il-proposti differenti li għandna qudiemna. Yeah, uh, thank you, Chair. Grazzi, Signor President. Kif siġa spiegajt fil-għali għaddit ta' dan il-komitat, aħna mnek għedin namlu eżerċizzju regolatri tal ġurnament tal-regolament tal-sikurta soċjali Il-bitċej pero dan huwa l-ewwel aġġornament tal-regolamenti ġodda li daħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 2010 wara proċess ta' negozjati li da maddej xar snin imma anki qabel dan ir-regolament kellna aġġornamenti ta' natura teknika eh, fuq bażi annwali. Kif għalu ċertu kollegi illi tkellmu l għanna unnek huwa illi indirizzaw dawk il-bidliet fil-leġizlazzjoni tal-Istati membri illi seħħu li saħħew sammin meta wafqu il-negozjati sal-proposta ta' daw l-emendi u identifikajna u koll ċertu zbalji pjuttost fil-lingwaċ Hemm bżonn ukoll ċertu kjarifika għal personel u l-ekwipaġġ tal-ajruplani pereżempju. Irridu wkoll nindirizzaw ċertu nuqqasiet li hemm pa pereżempju għal ħaddiema trasconfinali li jkunu eh, self-employed. Nilqa dak li qal ir-rapporter, kontent li qed jipprova jsib ftejn fl-ewwel qari u aħna nirringrazzjawkom ukoll tal-intervent pożittiv f'dan il-kumitat. Jekk dawn l-amendi jiġu adottati eh, malajr, dan jkun mhux biss għan għall istituzzjonijiet tas sikurità soċjali kollha li jridu japplikaw dawn ir-regolamenti anke għaċ-ċittadini u li kull tip ta' kjerifika ħatkun tajnuna għall-applikazzjoni, imma danna fl-axar mill-axar u wkoll għaċ-ċittadini u smajna żewġ eżempji konkreti per eżempju fil-kas tal-ekwipaġġ tal-ajruplani u li nneħħu il-vojt li jeżisti bħalissa fil-qasam ta' sikurta soċjali għal ma transkonfinali li jkunu self-employed għalek grazzi u nittama li rnexxilna fil-fatt neħu uftajim fl għarri qari. Rapporter, tixtieq tikkonkludi? konkludi? chci jenom podjekwad xem diskutujícím a xem ktaxi pozitivnim pristupem. Iva, jena nishtiq nirringrazzja li da kolla li intervjenew u dawk li ħadu approċ uh, eh, ħafna fir rigward ta' dan ir-rapport. Merci beaucoup, donc... Uh... Grazzi. Mela, bazi ta' dak li smajna ħna nivvotaw fuq il-rapport tijak waqt il-seduta ta' 29 ta' frar, jġifiri għandek bizzejet ħin biex uh, tfassal xi kompromessi eventuali u tiżgura illi Eh, ikun hemm adozzjoni wara l-ewwel qari ta' dan it-test. Naddu għal punt 12 tal-aġenda tagħna. ir rapporteru huwa Sur Ċevaori u se neżaminaw il-pakket kollu ta' kwittanza tal-budget tal-2010 kemm fil-rigward tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-kwittanza globali tal-prestazzjoni għal ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji, il-Fondazzjoni Ewropea għat taħriċ jiġifieri il-Fondazzjoni ta' Torino, il-Fondazzjoni Ewropea t-tib tal kondizjoni tal-ħajja u tax-xogħol, jiġifieri dik ta' Dublin, il-ċentru Ewropew għall-iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali dak ta' Tessaloniki u l-Aġenzija Ewropea għas saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Rapport, eh, signor rapporter, jina natik il-kelma, il-rapporter, shadow rapporter zuma l-istess fuq il-pakket kollu, għallek eh, għajdinna dwar il-kwittanza globali fuq dawn is-sitt test, imbat wara jkollna diskussjoni.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 tal-aħħar rapport tal-qorti tal-awdituri stajt issa nista' issa resaqilkom dawn il-proposti illi jirrikonoxxu l-fatt li l-aġenziji qablu perfettament ma' regolament finanzjarju, programmi u anki l-qorti tal-awdituri setet taċċetta il-rapporti u koll għalet li kolla kienu tajbin. Jina s-sena li għaddit kont rapporter ħafna drabi fuq dawn it-tip ta' dossiers u konna sibna punti li stajna nikritikaw, d-darba le, pero kollox miexi ħarir, id-dokumenti tal-aġenziju ma' osra ħafna u nirringrazzjaw il-kulħadd tax-xogħol illi sar. Nirringrazzja l kollu li taw il-kontribut tagħhom u nirringrazzja wkoll il-qorti tal-Awdituri Ewropea illi qalulna illi kollox qiegħed kif suppost. Dana ġi konfermat ukoll mill-kumitat kompetenti. Fil-rigward tal kuttanza u l-Budget Ġenerali 2010 f'parti taqsima tlieta dwar politika ta' koeżjoni xtaqt nagħmel xi kummenti u xi proposti. L-ewwel nett ikoll intenni punt importanti, ċoe il-politika ta' koeżjoni tirrigwardja fil politika ta' koezjoni 18% huwa propju settur soċjali. U il l-94% ta' dan 18 huwa parti mill-Fond Soċjali Ewropew. L-att pożittiv huwa illi l-allokazzjoni żdiedu għal 100% ta' 8 punt erba biljuni u Issa għadin 87.9% tal-pagamenti u dana juri illi hemm ċertu marġni għal tip speċjalment fi żmien ta' kriżi illi ninsabu fih. Il-problema ovvjament tirgward dawk il-programmi li ħajjinalqu u jispiċċaw jittawlu ġifiri diffiċli għaliex daw l lokazzjoni ta' pagamenti jisiru fl-aħħar sekonda u għalhekk diffiċli li mbagħad jgħaddi għal dawn l-allokazzjonijiet. U naħseb li hemm bżonn nissinkronizzaw dawn iż-żewġ elementi billi nissinkronizzaw l-impenji sabiex innaqsu mbagħad Daw dawk il-flejes li ma, ma jintefqux. Laħa darba kien hemm daqsxejn ta' problema dwar il- ir-rata ta' 7.7 fil-mija. Il-rata ta' din ir-rata mhix ċi tip ta' devjanza imma Ovvijament hemm diffikultajiet imma din ir-rata ta' 7.7% qiegħda turi tendenza li dejjem tonqos u mhux għalhekk negattiv. Imbagħad hemm ukoll kwistjoni li l-Kummissjoni tixtieq ittejjeb l taħriċ l-edukazzjoni sabiex inkunu nistaw innaqsu dawn ir-rati. Naqbel ukoll illi hemm bżonn Inħagġu l-istati membri sabiex jagħmlu rapporti fuq kif jużaw il-fondi. Irtu kunem hemm kontroll regolari dwar kif jintużaw ir-riżorsi tal-Fond Soċjali Ewropew. Ġifiri, l-allokazzjonament tal-pagament jibdu jkunu 100% kif innuma l-allokazzjonijiet tampen. Iva għadna li utli li kollna kollaborazzjoni mill-qrib ma' Olaf. jekk joħorġu ċertu anomaliji ta' kif jiġi meta il-budget. Apparti minn hekk, idu nitolbu l-Istati membri sabiex proċedu bl-aktar mod imħaffef u jaġlu u jużaw daw l jamlu daw u dawn il-proġetti. Jiena nixtieq allura E, nżid il-kollaborazzjoni bil istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri fuq dan bekk l-użu tal-fondi kun ħafna aktar effettiv. Imbagħad qed nara daqsxejn ta' problema li ipprovajna indirizzaw minn ħafna lati differenti u dan dwar il-font ta' regolament dwar il-globalizzazzjoni għalina dan huwa font importanti ħafna. Kif għalu kol il-Sinjura Ministru, kif għattu kol il-Sinjura Ministru, dan il-fond laqas bis wasalna għal terz tal-500 miljon euro jisna nfaqna madwar 105 miljoni. U ċertament ma naħsibx li għanna biex nkunu gburin din il-ħagġa xissa kommissjoni tittuża dawn il-fondi għal raġunijiet oħrajn il-flus ma ntafqux, memx bizzejet proġetti biex jintafqu l-Kommissjoni tgħid ħaqlek dawn il-flus li għandkom għad dispożizzjoni tagħkom mhux qed jintafqu irridu nużawhom mal affarijiet oħrajn. Aħna għalhekk nitolbu lill-Kommissjoni biex tgħin li l-Istati membri jippreżentaw proġetti validi li mbagħad aħna nkunu nistgħu inħallsuhom permessa dan il-fond jaff li forsi dan il-fond għadhom ma jafux bizzejed bih jew ir-regoli huma komplikati wis biex jintuża. Però naħseb illi nistaw nitolbu li jkun hemm xi tip ta' regoli speċjali anke minħabba li qegħdin fi żmien ta' kriżi u ma nispiċċawx neħlu il flus minnaj ma nindirizzaw dawk il-problemi tal-krizi bħal per eżempju l-qat kif daw il-flus nistaw namlu ħafna iktarem ħafna xisir. Naqbel mal-qorti tal-awdituri fuq puntiħor fil-fat hemm bżonn. Naraw kif qed jintefqu l-flus Ewropej fil-qasam tal-politika soċjali dan it-tip ta' monitoraġġ jista' jgħinna niġġieldu nuqqas ta' fiduċja li teżisti dejjem fl-amministrazzjoni. u nittamaw li l-qoddim nkunu nistaw ngħidu anke affarijiet pożittivi bl-istess mod illi stajt eh, ngħid fuq l-aġenziji l-affarijiet ovvjament jridu jitjiebu jridu nagħmlu eh, sforz u naħdmu però għadin fi triq it-tajba. Dwar l-aġenziji u il-mod kif imexxu il-flejes tagħhom il-kontroll tal-flus jiena naqbel ma dak illi qalet il-qorti ta' l-awdituri fuq in-nefqa. Tkun ħaġa tajba kieku jkun hemm Iżek kollaborazzjoni bejn parlament u kommissjoni, kemm dwar it-tfassil ta' programmi annwali u il-bidliet tal-prioritajiet u l-izvolġiment ta' situazzjonijiet, ta' kif jizvolġi ċertu situazzjonijiet, nasab li tkun utli ħafna importanti di kollaborazzjoni fuq deċizjoni importanti tal-aġenziji. Jena niproponi l-Parlament u il-Kummissjon u l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget ukoll iżidu il-kollaborazzjoni tagħhom mal-Kummissjoni Ewropea. Ħankunu issa qegħdin ngħaddu għal fażi ħafna aktar intensiva f'dan ix-xogħol. Fir-rapport imbagħad qed ngħid li l-aġenziji kollha għandhom statut uniformi. Jiena ma naqax nidħol fid dettall fir-rapport, però nirreferi għal dan. Tkun ħaġa tajba kieku l-aġenziji kollhom statut uniformi identiku, ġifiri ma jistax ikun li tkun biss il-Fondazzjoni ta' Turin li kollha rappreżentant tal-Parlament fil- Kunsil ta' amministrazzjoni anki l-aġenziji l-oħra jrid ikollhom rappreżentant tagħhom anzi Tkun ħaġa tajba kieku saċertu punt anki nżidu il-rejba tagħna biex ngħidlek kun itolbu li jkun hemm iżjed preżenza u dritt ta' konsultazzjoni. Il-membri tagħna li ikollhom drittijiet sħaħ daqs kemm għandhom il-membri l-oħrajn. Kumment ġenerali ieħor. Parir. abbażi ta' suġġerimenti li għamlet l-qorti ta' awdituri. hemm problema dwar l-activity budgeting. Ma rridux ikun hemm distinzjoni bejn in-nefqa tal-personal, il-nefqa tal-funzjonament u nefqa operattiva. Irrid ikun hemm. Kieku kiku ma jkunx hemm din id-distinzjoni, jkun nistgħu jkun hemm ġestjoni tal-budget aħjar. Għalhekk, Niproponi illi ikonna informazzjoni iktar preċiża bħala rapport dwar innefqa ta' kull aġenzija bekk ma jkonix bżonn niblu r-regoli għax dawn jippermettulna propju illi jkollna dawn it-tipi ta' rapporti. Nixtieq nisħaq fuq dak illi għadni kifat fil-fatt biex nikkonkludi li ċittadini jippretendu illi l-istituzzjonijiet kollha, l-istituzzjonijiet pubbliċi kollha tagħna jipparteċipaw f'dawn il-miżuri ta' austerità u li ikun nifrankaw il-flus. Għalhekk naħseb illi anke minn din il-perspettiva nistaw namlu ħafna affarijiet, nistaw nsibu possibiltajiet ta' fejn nistaw nifrankaw il-flus. U u inqas flus għalina biex najtek u fuq dejjem iżjed fil-programmi li nkunu għadin il-finanzja daw il kommenti minna ħatijaj proposti jistaw issa jibqaw mxin il-qoddim. U nirringrazzjaw ukoll l-erba aġenziji illi kienu ġew, kelli kienu ġew monitorati. Kienem um, opinjoni pozittivi ħafna minna ħanki tal-arti auditori. Il-mod kif dawn l-aġenziji prezentaw il-budgets tagħhom nerġaw niddiskutuh dan is-suġġett wara nofsinhar illum. lum meta jippreżentaw l-programm tal-ħidma tagħhom Sinjura Lambert u Batisur Darden. Uh, thank you, I'm sorry I missed the, the beginning of Mr. Uh, Erdy's report back. Grazie ħafna. Kien hemm xi punti li xtaqna res u emendi dwarhom, però naħseb li rapport in ġenerali u s-suġġerimenti ħajkun u joffri diskussjonijiet interessanti ħafna. Anki fil-gruppi ta' ħidma bejn il konsillu u l-Kommissjoni għaliex Hemm ċertu punti bħalma jirrappreżentazzjoni li qed jiġu diskussi. għadin konsidraw u kol kif jistaw jiprezentaw il-rapporti, l-aġenziji, l-streamlining u għalek nil-għaw dawn il-punti. Dwar il-koordinazzjoni bej l-aġenziji, din hija xi ħaġa wkoll li aħna konna tlabnija fil-modi. Għadin naraw ħafna iżjed kollaborazzjoni issa. Dwar il-rappreżentanza. Din hija xi ħaġa li għandna niddiskutuha fiħdan dan il-grupp ta' ħidma u tissemma daqsxejn fil-konklużjonijiet ta' din niġġieldu mal-Kummissjoni mal-Kunsill sabiex imqar inżommu dak li għanna. Fċertu postijiet għanna rappresentanti, fċertu postijiet għanna esperti li kunu maħtura u laqqas biss nużaw l-istess eh, termini bejnietna fil-fatt. L-aġenziji mhux dejjem ikollhom spejjeż amministrativi kbar, anzi kultant ikunu sproporzjonati dawn mad-daqs tal-aġenzija. Dwar l-outsourcing u l-amalgamazzjoni tal-attivitajiet, nasib li għana kidu naraw, noqdu attenti, naraw eżattament mill ma budget għadin juħarġu dawn il-flus. Anke dwar kustjoni tal-personal, jridu naraw kif jista' jagħmluh dawn il-pariri l-aġenziji iż-żar, b'unitajiet iż-żar. Forsi dawn huma punti illi nixtiequ res u emendi dwarhom grazzi ħafna tax-xogħol illi sar nasab li appuntat loq tajjeb. Istru Dardan. Merci, Madame la Grazzi, Signora President. Xi kummenti? Tlet punti fil-fat aħna se nappoġġaw ir rapporteur f'dik li akwittanza tal-aġenziji u tieni punt dwar il-budget ta' taqsi, tile taqsima tal-Kommissjoni. Aħna għamnek naqblu mar rapporter se nippreżentaw xi emendi pal per eżempju fl-artik fil-paragrafu 10 għal-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni fejn aħna wkoll naqblu mal-tħassib illi jesprimi il rapporter imma se daħlu xi preċiżjonijiet dwar kif jaħdem dan il-fond biex ma jkunx hemm konfużjoni paragrafu 11 aħna permezz ta' emenda se ngħidu li hemm bżonn li jkun hemm um, differenzi bejn li SF u il-Fond il eh, tal-Iżvilupp Reġjonali, il-mekkaniżmi huma differenti. Unbat it-tielet kummenti fuq l-aħħar rapport dak dwar il-prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-Aġenzija, aħna mnek se nippreżentaw ukoll xi emendi biex niċċaraw xi paragrafi mill-perspettiva teknika u b'mod partikolari paragrafi 2 u 4 bin-ħatra ta' direttur, regolament tal-personal, l-istatut, il-wol ta' rappreżentanti tal-Parlament fil konsil tal-Amministrazzjoni. Dawn umma l-punti li xtaqt inqajjem aħna eh, b'mod ġenerali naqblu mal-opinjoni tar-rapporter. Grazzi ħafna għaw xi ħadd li jixtieq intervjeni le mela nerġa' nagħti il-mikrofonu l rapporter Grazzi. Jiena qed nistenna b'kurjużità l-emendi u l-proposti tal-kollegi u ovvjament jiena lest ukoll li niddiskutihom magħhom. Fil-fema tiegħi biftit ta' flessibilità nistgħu uh, noħorġu b'test tajjeb għaliex le. Issa jiena ma għax naħseb u najt kif nistaw ikunu rappresentati fil-fondazzjonijiet u l-aġenziji differenti, jina rrit sempliciment noħloq prinċipju f'kull aġenzija il-parlament forma jew oħra rrit ikun rappresentat jina maċ kif, maċ flima forma, dinja xaġa diskutu aktar il-qoddim dwar Eh, l-aġenziji naqdu fl-imkien jina kelli esperienzi pozittivi ħafna u ma l aġenziji tajbin li għandhom potenzjal ta' riċerka u eh, potenzjal anki ta' skambju ta' esperienzi kbir. Peress li fil-parlament irrid ikun hemm eh, min wassal il-messaġġ l politika soċjali din mhix xi ħaġa faċli għaliex eh, għaddejjem il mument ta' kriżi u eh, huwa faċli li wieħed jgħid l-istess affarijiet li jiġifieri naqtaw il-politika soċjali, eċċetera. Ġifiri f'dan il-mument iktar kollaborazzjoni bejn l-aġenziji li huma responsabbli għal taħriġ u politika soċjali Issa, kif dan se jsir, kif se nsaħħu din il-kollaborazzjoni lesti li nisma' minnantkom. Uh, eh, Jena, Signora President, għaffawnek u les li nanalizza il-testi u l-intejbuħ u koll fl-imkien mal-Shadow Rapporteurs. Grazzi ħafna. Jina u kol kontim ħazba bħalek u uh, niftakar illi Meta zort waħda jew l-oħra minn dawn l-aġenziji rajt li li ir-rabta tal xogħol illi issir bejn dawn l-aġent minn dawn l-aġenziji eh, huwa hija naqra iktar komplikata li xija l-Kummissjoni li tista' eh, tinfluwixxi il-programm ta' ħidma tagħhom. U jiena kont kellimt mal-Kummissarju biex jitlob il-Kummissjoni biex tagħmel eċetera eċetera. dan naħseb li huwa wieħed mill-punti illi nistgħu nkomplu nelaboraw fuq iktar imma il-persuni illi aħna naħtru u se naħtru għamada fil-fat mumiex hemmhekk biex jirrappreżentaw il-Parlament huma qegħdin hemmhekk bħala esperti maħtura mill-Parlament. U eh, fil-bidu ta' dan il-mandat irrid eh, eh, nidħol uh, Eh, rrit nidħol f'dan is-suġġett eh, ħafna, imma dawn il-persuni m'għandhomx mandat moti minna aħna l-om li huma esperti u nibatuhom hemmhekk u nużawhom ukoll biex forsi nizbu formazzjoni eccetera, imma m'għandhomx mandat minn għandna u laqas manna il-possibilità li nintervjenu direttament fil-programm ta' ħidma tagħhom. Dinja hija xi ħaġa illi eh, dinkompli diskutja mal-kommissarju u nara kif eżattament il-kommissjoni għanda eh, il-seta illi eh, tinfluwixxi il-programm ta' ħidma tagħhom. Jena kont interessajt ruħi fija personalment il-kwistjoni ġifiri li l-aġenziji skont l-alfin espert tagħhom jistaw jiġu jappoġġaw xi approċ partikolari li aħna rridu nieħdu. Per eżempju, xi ħaġa qed bħalissa rapport ta' Sinjura Cornelissen dwar l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir eh, eh, nistaw namlu dan kollu u koll bil-blajnuna tal-aġenziji li jista' jkun li għandhom eh, għarfin uh, u esperjenza f'dan il-qasam. Imma mhux biżejjed li dawn l-affarijiet ikunu mnisla fir-rapporti irridu nit imorru iktar li len u naraw jekk aħna se nerġgħu niftu regolament irridu niddiskutu mal-Kummissarju dwar dan imma jiena eh, nisab konvinta li f'dak l-ispirtu nistgħu nagħmlu progress issa fuq il-rapport ta' li aħna ħadna pozizjoni partikolari minħabba l-iskadenzi osra ħafna għal reazzjonijiet dan ifisser li fil-fat il-gruppi jistaw uh, eh, jiprezentaw u jresqu emendi ma dan jista' jsir biss bl-Ingliż u qabel l-ewwel ta' frar tal-2012 u li aħna se neżaminaw dawn l-emendi waqt laqa straordinarja tal-komitat tana fi Strasbourg nar 13 ta' frar. Mela, il-għamnek nistaw l din il-parti tal tana nawguralkom Eh, l-ikla it-tajba nittama se tiklu iktar minn sandwich u niltaqgħu nerġaw fil-tlieta.